Eh, l-interpreti dispieċim jinformawkom li bħalissa għaddejat il-wima eh, ta' xogħol mal-ġestjoni mm, tal-Parlament Ewropew dwar il-kondizjoni ta' xogħol ġodda eh, li waslu għal avviz ta' strajk. Il-kwalità tas servizz għal membri u ċittadini Ewropej jinsab friskju. Para riżultat ta' din it-tilwima jiddispieċina jinformawkom li s-servizz tal-interpretazzjoni ħajqaf eżattament fin-nofsija kif skedat. Grazzi. Eh, Il-President Tant il-President eh, adotta l-agenda minna oġezzjonijiet u beda bil ħbarijiet tiegħu. L-ewwel waħda kienet eh, il-skadenza l-emendi fuq ir-regolament tal-pjan tal-kupru multjanwali fuq il-pexespat. Members and the amendments tabled will then uh, be put to the vote on uh, in envy. The amendments adopted. L-emendi li ħajġu, amen li ħajġu adottati ħaj informaw l aħħar eh, verżjoni eh, l aħħar opinjoni, ċer ħajkun il-rapporter li ħaj ġimbat, din ħat ġimbat prezentata l-komitat li qed immexxi ġvir il-pex qabel il-vot f'dak il-komitat. Il-iskadenza hija l-14 ta' Ġunju fil-11 ta' filgħodu il-votazzjoni fl-MV ħasir fil-9 u l-10 ta' Lulju u il-votazzjoni fil-pesċa għadna m'għandniex id-data. Tieni punt l-iskadenza l-emendi fuq l-applikazzjoni tal-pass Euro 5 għal approvazzjoni ta' tip ta' vetturi ta' żewġ u tliet roti u il-quadricycles. Fil-laqa tal-25 ta' april, koordinaturi deċidew li jiftħu skadenza l-emendi fuq il-proposta tal-Komissjoni għal dan il-fajl, l-istess proċedura tapplika bħal tal-fajl ta' qabel u dawn huma l-iskadenzi. L-iskadenzi għal-emendi fl-envija 19 ta' ġunju fil-11, il-vot fl-envi ħajsir fil 13 ta' settembru, u l-votazzjoni fl-imko fil-11 u 11 ta' ottubru li għada mhux konfermata. Tiret punt, tiret avviz ħajkun hemm workshop fuq id-digitalizzazzjoni u l-big data. Dan il-workshop organizzat mill-grupp ta' ħidma tas saħħa e, ko-presedut minn Soledad Cabezonu Alois Peterle ħajsir fit-19 ta' Ġunju mill-10 sal-ofsinar. Il-membri kollha tal-MV huma mistiedna li attendu. Mbagħad is-sessjoni ta' wara nofsinhar tal-21 u tat-28 ta' Ġunju ħajġu kanċellati. Dawn is-sessjonijiet kienu miżmuma e, għal kien hemm bżonn. Imma issa ħajtħassru sessjoni ta' filgħodu tal-laqat ħajnżammu u daqt nibatu l-aġenda. L-status ta' interpretazzjoni Interpretazzjoni hija disponibbli f'20 lingwa ħlif għall-Estonja l-Latvju il-Malti u l-Gajliku. Issa fil-fatt għandi nota mill-interpreti li fil-fatt bħalissa għaddejja tilwima eh, fuq dawn il-kondizjonijiet ġodda li ġew imposti mill-ġestjoni tal-Parlament u din waslet għal avviż tal-strike. Għalhekk il-kwalità tas servizz jinsab friskju u bħala riżultat ta' dan dispieċina ngħidulkom li servizz tal-interpretazzjoni ħad tispiċċa propju fil-ħin skedat għal din il-laqgħa fil fin-nofsija. Issa il-laqa elettronika u l-web streaming palma pasoltu il-file tal-laqa huwa disponibbli elettronikament permezz tal-app tal-e-meeting kif ukoll il-laqa ħad tiġi imxandra fuq l-internet. Issa l-avviżi dwar ir-rakkomandazzjoni tal-koordinaturi ta' 16 ta' Mejju tal-2018, rakkomandazzjoni tal-koordinaturi ġew ċirkolati b'mod elettroniku jekk mawx oġġezzjonijiet dawn innistgħu nikkonsidrawhom bħala approvati. Approval of the minutes of the meeting of uh, the 19th 20th of February if there are again no L-approvazzjoni tal-minuti tal-19 ta' frar jekk mawx oġġezzjonijiet sal tmim tal-din il-laqa, il-minuti ħajġu konsidrati li huma approvati. Nisan mbagħad ngħaddu għal negozjati interistituzzjonali fuq ħames kwistjonijiet. L-ewwel net il-prodotti tal medicina veterinarja fil-ħames trialogu informali ta' 15 ta' Mejju, il-Parlament u l-Kunsill ehm, u l-agenda tagħhom fukat fuq dispożizzjoni li għandu x'jaqsmu l-armonizzazzjoni tas-sommarji tal-karatteristiċi tal-prodotti apparti il kwissjoni tal-evalwazzjoni tar-riskju ambjentali ta' artiklu 70. Nitkellmu fuq il-kummerċ parallel, il-pakketjar omopjatiku, il-proċedura ta' rikonoxximent reċiproku u miżuri ta' reċiproċità għal prodotti importati u l-evalwazzjoni tar-riskju ambjentali fuq l-armonizzazzjoni tat-taqsiriet tal-karatteristiċi tal-prodott u anka iż-żewġ pakketti li għandu x'jaqsmu mal-kummerċ parallel u l-prodotti omepatiċi, l-istituzzjonijiet kellhom diskussjoni kostruttiva b'riżultati pożittivi. E, Fis-sitt u l-aħħar trialogu informali fuq il-prodotti medicinali veterinari dan sar fil-5 ta' Ġunju. U f'dan l-aħħar trialogu l-Parlament u l-Kunsil Kummissjoni qablu fuq l-aħħar proviżjonijiet fuq dawn id-dispożizzjonijiet fuq dawn il-kwistjonijiet. Ħajkun hemm ftehim li ħaj jintbat lil korru per l-approvazzjoni fit-13 ta' Ġunju ħaj jiġi votat fuq mill-Kumitat tal-Ambjent fl-20 ta' Ġunju. Tieni punt il-gvernanza tal-Unjoni Enerġetika. It-tielet trialogu informali tal-gvernanza tal-Unjoni Enerġetika sar fit-23 ta' Mejju. Parlament il-Konsil Kommissjoni qablu fuq numru ta' dispożizzjonijiet diskussi fuq livell tekniku u kellhom ukoll rounds ta' negozjati fuq erba' blokok ta' kwistjonijiet il-Kunsill u l-Parlament għamlu progress konsiderevoli biex il ftehim fuq l-ewwel blok li kopri sekurta enerġetika, su intern tal-enerġija u l-faqar enerġetiku ntlaħaq bil fuq is enerġetika u nata mandat fuq livell tekniku biex nifinalizzaw l-aħħar tliet punti miftuħa fis-suq enerġetiku intern, ġviri il-formazzjoni tal-prezzi, referenza tal-kapacità, mekanizmi ta' kapacità u zoni ta' bidding. U eh, kif ukoll tekst stabilizzat fuq il-faqar enerġetiku, il-Kunsil il-Parlament ukoll qablu fuq mandat biex jifinalizzaw il-tekst fuq il-trasparenza finanzjarja fuq il-klima li tista tala ftejn provizorju fuq dispożizzjonijiet li għandhom xjaqsmu metanu u l-adattament. L-istituzzjonijiet għamlu progress ukoll fuq il-kwistjoni ta' kooperazzjoni makro-reġjonali u dispożizzjoni addizzjonali ġew referuti għal livell tekniku. It-tielet il-post tas sede tal-IMA. It-tieni trialogu informali tal-rilokazzjoni tal-IMA tal-sede tal-IMA sar fit-22 ta' Mejju. Tliet istituzzjonijiet referu għal bżonn li nikkonkludu kemm jista' jkun malajr in-negozjati sabiex nassiguraw il-kontinwità tan-negozju tal-EMA laqa inkonsistiet f'taqsira tal-istat attwali ta' elementi maqbula provviżorjament preżentazzjoni mill-Presidenza tal-mandat ġurnat u preżentazzjoni mill-Kummissjoni dwar proposti ta' abbozzar dwar elementi 4 u 6 il-Parlament Ewropew tenna talba tiegħu għal impen politiku l istituzzjonijiet kollha voluti fir-reviżjoni tal-proċedura għall għażla ta' sede tal-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea u l-entitajiet tagħha u talab l-involviment sħiħ tal-Parlament Ewropew fil-fażijiet kollha. Fl-opinjoni tal-Parlament Ewropew, iż-żewġ premessi offruti mill-Presidenza dwar il-proċedura użata eh, dwar l-EMA mhijiex risposta sadisfaċenti għal din it-talba il raba punt, definizzjoni, prezentazzjoni, tikkazzjar ta' e, xor xarbit spiritużi kif ukoll l-użu ta' ismijiet ta' dawn it-tip ta' xarbit fil-prezentazzjoni u tikkazzjar ta' ikel ieħor kif ukoll ħarsin ta' indikazzjoni ġeografiċi għal dawn it-tip ta' xarbit. Fl-ewwel trialogu informali fl-24 ta' Mejju, il-Parlament, il-Kunsill u Kummissjoni kellhom l-ewwel skambju ta' opinjonijiet li kopra l-prioritajiet u l-aspetti ewlenin tal-pożizzjonijiet tagħhom. Diskussjoni kienet kostruttiva u diġa fuq numru ta' punti li għandu xaqs mal-ħarsin tal-indikazzjoni ġeografiċi kien hemm ftehim għal qbil possibbli. Iżda minħabba il-fatt li hemm numru kbir ta' aspetti tekniċi indirizzati minn din il-proposta, kemm il-Presidenza u l-Parlament Ewropew iddeċidew li jiddeferu jiddeferixxu għal livell tekniku il-tejja tat-tieni trialogu. Tieni trialogu ħajsir nhar l erba 27 ta' Ġunju. L-aħħar ma mhux l-inqas il-promozzjoni tal-użu ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli, din hija riformulazzjoni, saru erba trialogi fuq dan il-fajl li għalih il-Kumitat ITRE huwa il-Kumitat Mexxej. L-ewwel trialogu ikkonsista f'preżentazzjoni tal-mandati rispettivi, it-tieni trialogu ifoka fuq dispożizzjonijiet li għandhom x'jaqsma kompetenza tal-ITRE biss. Envi għandha kompetenza esklusiva fuq dispożizzjonijiet li għandhom x'jaqsma sostenibilità kif ukoll frankar fil-gassijiet effett serra, il-limitu tal-sem tal-enerġija minn biofuels fit-trasport mira għal biofuels avanzati u numru ta' definizzjonijiet. Waqt it-tielet trialogu fi 17 ta' Mejju, Parlament Ewropew għamel proposta ta' kompromess fuq emendi li għandhom xaqsma mal ġerarkija tal iskars kif ukoll il-limiti minimi differenti eh, li huma friskju fil-kriterju ta' sostenibilità. Ir-rapport er mbagħad enfasizza l-importanza politika tal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fuq il-paragrafi 8 u 10 u l-informazzjoni fuq l-oriġini ġeografika tal-biofuels f'artiklu 27. Dispożizzjonijiet kollha l-oħra fuq l-artikli 26, 27, 28 diskussi fuq livell tekniku ġew maqbula. Fir-raba trialogu li sar fis-6 ta' Ġunju, proposta ta' kompromess ġiet maqbula li tifinalizza l-artiklu 27 u diskussjonijiet saru fuq kompromess possibbli fuq limiti ta' effiċenza għal installazzjonijiet li jaħdmu flimkien. Possibiltajiet differenti għal pakket ġenerali ġew eżaminati, inkluż il-biofuels li għaw taħt il-kompetenza tal-envi. Trialogu li, li mis ħajsir il-ġimgħa diħla fi Strasburgu. U hemmhekk nista' nispiċċa ir-rapportar lura fuq in-negozjati pendenti li għaddejjin, issa ngħaddu għal punt li jmiss li huwa dan huwa dibattitu konġunt u prezentazzjoni tal-istudju IPRS e għal rapport ta' implementazzjoni tal-prodott tal-regolament ta' prodotti ta' protezzjoni tal-pjanti kif ukoll il-rapport fuq l-implementazzjoni tal-prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti regolament U il-rapporter huwa Sur Poz il-Viċi President. Issa dwar bħala diskussjoni nixtieq l ewel naddi il-kelma lill-IPRS ta' mhux aktar minn kwarta. Mm. Katarina Katantova. Umbat il-rapporter is-Sur Poz ħajkompli. U l-gruppi jistaw jikontribwixxu għal din id-diskussjoni, il-membri kollha jistaw jinaqdu ma' dan id-dibattitu kemm għal dak li huwa l-istudju tal-IPRS kif ukoll ir-rapport ta' Suppok. Peress li agri u pex huma wkoll responsabbli għal din il-kwissjoni, il-membri tal-agri u l-pex ukoll huma mistiedna li tanzi, huma mistiedna li jipparteċipaw. Mela, nadi il-kelma lis sinjura Katarina Karamfilova. Grazzi, Sur President, membri. Huwa ta' pjaċira lija li neprezenza dan ir regolament Dan huwa ħames studju li aħna ħajjina fuq dawn ir-rapporti ta' implementazzjoni aħna serraħna fuq eh, data eżistenti u autoġenerata u għalhekk l-istudju tagħna wassal ħafna arfin ġdid. Nixtieq nirringrazzja l-partijiet interessati kollha li parteċipaw fil-programm ta' ġbir ta' data. Nixtieq nirringrazzja wkoll ir-riċerkaturi esterni li ħadmu fuq il-linji differenti. Tistgħu taraw l-ismijiet tagħhom hawnhekk fuq l-iskrin għal raġunijiet ta' ħin huma ma jistgħux jippreżentaw il-ħidma tagħhom u għalhekk jiena ħanipprova indaħħal il-ħames paġna ta' riċerka id-detaljata fil-ftit ħin li għanna u natikom il-sejbit ewlenin. Il-punt ewleni ta' dan il-regolament huwa li l għanijiet ewlenin mhux qed jiġu miksuba. Għan spiegalkom li ma' għanijiet mhux qed jinkisbu għaliex. Mela, il-regolament għandu bħala għan li il-prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti fil-suq huma siguri għas saħħa u l-ambjent, kif ukoll jassiguraw il-funzjonament tal-suq intern u jitejjeb il-produzzjoni agrikola. Aħna sibna li dawn l-għanijiet mhux qed jintlaħqu kollha kemm huma. Ir-raġuni għal dan hija kif l-istrumenti ewlenin tar-regolament qed jiġu implementati. U dawn l-istrumenti huma l-ewwel nett l-approvazzjoni ta' sustanzi fuq livell ta' Unjoni Ewropea, it-tieni net awtorizzazzjoni nazzjonali tal-prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti bl-użu ta' dawn il-prodotti, it-tielet l-infurzar li għal darboħra isir fuq livell nazzjonali. Għanibda mill-proċedura ta' approvazzjoni, imma nixtieq nispjega l-ewwel qabel kollox l-istadja li ġdan jgħinna biex nifmu il-sejbiet. Il-proċedura tibda bl-evalwazzjoni ta' sustanza għal dawk li huma il-perikli u dan skont kriterji li nsabu fil-regolament. Dawn huma il-cut-off point tagħna. E, jekk hemm xi perikli e, evalwati mbagħad tiġi evalwata wkoll għar-riski. Jiġifieri l-evalwazzjoni ssir fuq il-perikli u mhux fuq ir-riski u dawk il-perikli u riski jiġu evalwati mill-awtoritajiet kompetenti tal-istat membru li kunet jaġixi bħala rapporter. Il-konklużjoni tal-evalwazzjoni mbagħad jitpoġġu f'rapport ta' eh, evalwazzjoni, appozz ta' evalwazzjoni, u il-proċess jien jiġi konkluż b'deċiżjoni tal-Kummissjoni tidentifika ir-riski, anzi li tagħmel ġestjoni tar-riski identifikati u din tivolvi esperti minn eh, stati membri fuq il-pjanti, l-annimali, eh, l-ikel u l-alf. U din hija dan huwa l-Kumitat PAF. Hemm tliet aspetti ewlenin bil-problemi tal-approvazzjoni ta' sustanzi l-ewwel net, l-evalwazzjoni xjentifika ta' sustanzi, it-tieni net il-prestazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, it-tielet l-aspett ta' trasparenza tal-proċedura. Issa, għal dak li għandu x'jaqsam l-evalwazzjoni xjentifika ta' sustanzi hemm problema bl-armonizzazzjoni, anke jekk l-armonizzazzjoni tiebet foqsma spal toksikoloġija mhijiex kompluta sma oħra pal ekotossikoloġija. Din hija problema għaliex l-evalwaturi ma jistawx e, jevalwaw e, dawn meta mqabla ma' riski u il-perikli. Ir-riżultati huma effetti negattivi diretti fuq l-ambjent, ehm, Saħaw Saħħa u l-agrikoltura. Kwistjoni oħra mal-armonizzazzjoni għal ċertu stati membri ma applikawx lini gwida li mhumiex legalment vinkolanti, ġviri li miex appoġġata mill-Kumitat PAF. Minna ħadin toħloq inċertezza l-applikanti għax ma jafux xinu ma rekwiziti ħagġu applikati. Minna ħal oħra r-riżultati tal-evaluazzjoni ħad dipendi minn li ma kumitat għamel l-evaluazzjoni. U dan mandux ikun il-kas għax il-prassi tmur kontra l-għana u lini tal-armonizzazzjoni, ġviri li kunem standard wieħed li ġi applikat mod uniformi fl-istati membri. Issa aspetti oħra problematiċi tal-evalwazzjoni tas sustanzi tirreferi għall-approċċ ta' evalwazzjoni nnifsu u kif jiġi applikat fil-prattika. Għansemmi tlet kwistjonijiet li joħol ċertu tħassib. L-ewwel nett, l-approċċ għabbażi tal-perikli huwa uh, opponut minn dawk li appoġġaw l-approċċ bbażat fuq riski li kien applikat qabel ma daħlet fis-seħħ daħal fis regolament. Tieni net, l-evalwazzjoni tal-glifosati. Il-kontroversja għek ifukat fuq jekk l-evalwazzjoni nsarriċ sew u mod indipendenti. It-tielet, il-każ tal-glifosat għajmet il-kwistjoni ta' min għandu jipproduċi il-provi għall-evalwazzjonijiet. Nix fakkar li bħalissa l-evalwazzjonijiet isiru pratikament bazati biss fuq data eh, motija mill-applikanti. Man tantx għandi ħin u ma nistax noqgħod nagħti dettalji addizzjonali fuq dawn il-kwistjonijiet. Kolla. Għalhekk nistidinkom li tħarsu lejn is-sejbiet dettaljati tagħna direttament fl-istudju. It-tieni aspett tal-istrument ta' approvazzjoni għandu x'jaqsam mal-prestazzjoni ta' awtoritajiet nazzjonali kompetenti. Aħna sibna li l-maġġoranza ma' mhux l-awtoritajiet kompetenti kollha għandhom il-kapaċità istituzzjonali li jaġixxu bħala stat membru rapporter u li jwasslu rapporti ta' evalwazzjoni lill-EFSA hemm numru ta' differenzi sostanzjali fost l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għal dak li għandu x'jaqsam mal-arfin espert disponibbli u l-istaff. L-awtoritajiet kollha li ġew eżaminati jidhru li m'għandhomx biżej personal u il għalhekk ix-xogħol tal-evalwazzjoni huwa mqassam b'mod mhux indaqs bejn l-istati membri. Min-naħa dan iwassal għal ċertu dewmien fl-istadju tal-evalwazzjoni tas sostanzi evalwazzjonijiet, eh, id-dewmin fl-evalwazzjonijiet wassal għal dewmin fil-proċedura kollha kemmi tal-approvazzjoni u dewmin addizzjonali fl-autorizzazzjonijiet nazzjonali sussegwenti ta' prodotti li jkun fihom dawn l-sustanzi approvati. Minna l-oħra, l-arfin esper differenti kif ukoll il-kapaċitajiet tal-personal differenti ta' dawn l-awtoritajiet eh, ta' dawn il-kumitati anzi, iwaslu għal differenzi fil-kwalità tal-rapporti ta' evalwazzjoni. E, apparti dan, il-maġġoranza tal-istati membri eżaminati ma jipparteċipawx fil-reviżjoni tal-pari tal-EFSA ta' rapporti ta' evalwazzjoni, ta' bozza evalwazzjoni, din hija problema. Għaliex il-proċedura ta' reviżjoni tal-pari tal-EFSA hija mistennija li tindirizza kwistjonijiet ta' kwalità fir-rapporti li ovvjament mod naturali jiddependu l-parteċipazzjoni tal-istati membri fil-proċedura. Għalhekk EFSA ma tistax twettaq b'mod sħiħ din il-funzjoni tal-kontroll tal-kwalità u dawn huma kollha problemi. Issa it-trasparenza hija tielet aspett ewlieni tal-istrument approvat. Aħna sibna li trasparenza hija problematika Il-trasparenza hija it-tielet aspett ewlieni tal-approvazzjoni tal-istrument. Il-trasparenza hija problematika fl-istadju E, eh, mill-autoritajiet kompetenti nazzjonali b'mod partikolari l-informazzjoni marbuta mal evalwazzjoni sir disponibbli biss fl-istadju tal reviżjoni tal-pari li ssir mill-EFSA ma mhux dejjem li mod tajjeb għall-utenti. Il-stadju ta' ġestjoni ta' riskju meta l-deċiżjoni tal professjoni tittieħed ukoll mandi trasparenza u l-provi juruna li ħafna drabi il raġunament wara dawn id-deċiżjoni ta' ġestjoni ta' riskju nkella kif isiru diskussjonijiet eh, mhumiex espliċitu jew pubbliċu dan joħloq għal ċertu eh, deċiżjonijiet li mhux bil-forsi segwu il-parir xjentifiku u dan jista' jwassar għal effetti negattivi fuq is-saħħa u l-ambjent u jwaqqgħu il-fiduċja pubblika fis-sistema regolatorju regolatorja u l-komunikazzjoni tar riskju kollha problematika. Issa ħanaddi għattin istrument ewlieni tar regolament li hija l-autorizzazzjoni nazzjonali ta' prodotti li fihom dawn is-sostanzi approvati. L-evalwazzjoni ta' prodotti u deċiżjonijiet fuq ir riskju taħt din il-proċedura isiru mod esklusiv fuq livell ta' stat membru. U l-ewwel l-kwistjonijiet tal-implementazzjoni ewlenin hawnhekk għandhom x'jaqsmu ma' l-ewwel nett l-evalwazzjoni xjentifika tal-prodotti, speċjalment dwar l-evalwazzjoni ta' effetti kumulattivi. It-tieni prestazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti, it-tielet net it-trasparenza jina għanifokal aktar fu il-prestazzjoni tal-autoritajiet kompetenti nazzjonali kif ukoll l-aspetti ta' trasparenza. L-evalwazzjoni tagħna sabet li l-proċedura ta' awtorizzazzjoni għandha ċertu dewmin fil-deċiżjonijiet ta' evalwazzjoni u ġestjoni ta' riskju. Dan ir-riżulta fin-non konformità ma' dawk li huma l-iskadenzi legali u hemm tliet raġunijiet għal dan id-dewmin. L-ewwel nett, l-awtoritajiet kompetenti m'għandhomx ir-riżorsi. It-tieni, il-xol tal-evalwazzjoni mhux imqassam mod eku bejn l-awtoritajiet kompetenti u t-tielet net l-awtoritajiet kompetenti ma jafdawx l-evalwazzjoni ta' xulxin tal-prodotti. U dan kollu jista' jwassal fi problemi tal-prinċipju tal rikonoxximent reċiproku kif ukoll it tarbit tal-suq intern. Apparti dan, l-autorizzazzjonijiet eh, mdewma jwaslu għal nuqqas ta' prodotti għall utenti biex jikkompensaw għal dan ċertu każijiet l-istati membri autorizzaw prodotti b'effetti negattivi fuq l-saħħa u l-ambjent. U l-bażi legali għal dawn l-autorizzazzjoni ta' emerġenza f'każijiet speċjali għall artiklu 53 ta' regolament. L-intenzjoni ewlenija hija li tassigura li jkun hemm lokal manuvra meta jkun hemm periklu ma setax xi eh, immiżmum miżuri oħra raġonevoli. Imma l-evalwazzjoni tagħna sabet li hemm każijiet fejn l-artiklu 53 qed jintuża eh, mill-Istati membri kontra l-intenzjoni tal-leġislatur u tistaw sibu sejbiet ewlenin fuq l-użu tal-artiklu 53 fl-istudju moderat. Issa għal-kem l-aspetti ta' trasparenza tal-autorizzazzjoni tal-prodotti miex sek fil-mira, aħna identifikajna problemi fl-istati membri li ġew eżaminati b'mod partikolari, id-disponibilità u l-aċċess għall-informazzjoni fuq l-evalwazzjonijiet u il-proċedura nifissa hija eh, limitata. U dan ixekkel il-fejm tal-partijiet interessati tal-bażi ta' formazzjoni proċedurali għad-deċiżjonijiet li jittieħdu mill-awtoritajiet kompetenti. Fl-aħħar net nixtieq nikkummenta fil-qosor fuq l-infurzar li huwa t-tielet strument prinċipali tar-regolament. Is-sejbit tagħna jsibu sabu li l-prodotti disponibbli fuq is-suq u l-applikazzjoni tagħhom mill-utenti mhux bil-forsi konformaw mal kundizzjonijiet rilevanti ta' awtorizzazzjoni dwar il-kompożizzjoni u l-użu tagħhom. Dan huwa applikabbli għal prodotti manufatturati fl-Unjoni Ewropea imma anke għal prodotti importati minn pajjiżi terzi. Il-problemi ta' infurzar ġejjin l-aktar mill-prestazzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali imma anke għal ċertu eh, nuqqasijiet fir regolamenti nnifsu. nifsu Kontrolli problematiċi fuq livell nazzjonali jimminaw b'mod kritiku il-kisba tal-erba għanijiet tar regolament b'effetti negattivi fuq is-saħħa, l-ambjent, is-suq u l-produzzjoni agrikola. Biex nagħlaq, Palma testaw taraw il-problemi tal-implementazzjoni ta' kull wieħed ta' dawn tliet strumenti huma problematiċi hija problematika u l-problemi imorru lilin mill-evalwazzjoni ta' ċertu sustanzi partikolari. U hawnhekk nixtieq waslilkom il-messaġġ ewlieni tiegħi lilkom dalodu hija biss l-istampa kbira komplessa tal-implementazzjoni li tista' tinforma id-dibattitu tal-teħid tad deċiżjonijiet b'mod eh, utli. Evalwazzjoni saret mill-IPRS waslet sabiex qed naraw din l-istampa komplessa. Hija eh, xi ħaġa li għandna nevalwaw u nagħmlu dibattitu l-valur miżjud ewlieni tax-xogħol tagħna. Aħna ħriġna bċertu rakkomandazzjonijiet għall-azzjoni għalhekk jiena nistidinkom li taraw dawn ir-rakkomandazzjonijiet direttament fl-istudju ħana laqgħu grazzi għall-attenzjoni U flimkien ma' tim ta' riċerka aħna lest nindirizzaw mistoqsijiet li forsi għandkom. Sfortunatament Dr. Olivia Hamlin u Sinjura Underwood ma setawx jattendu għalhekk nitlobkom tiskużaw l-assenza tagħhom. Imma aħna ovvjament disponibbli biex inwiġbu għal mistoqsijiet li għandkom illum anka bil-miktub. Grazzi ħafna l-attenzjoni. Grazzi. Nati issa l-mikrofonu l-rapporter sul-poċ. Grazzi, President. Naturalment, insellem il-kollegi nishtiq nirringrazzja l Katarina mhux biss għall-preżentazzjoni eċċellenti li għamlet. Imma fil-fatt hija qasret eh, sitt xhur ta' xogħol fik fi 15 minuta. E, anki għal dedikazzjoni personali tagħha u l-kontribuzzjoni għal dan ir-rapport. Nixtieq nirringrazzja l-IPRS it-tim kollu fuq il-xogħol fuq dan l-istudju li fih iktar minn 500 paġna fil-fatt. Nixtieq nirringrazzja anki l-awturi ta' riċerka oriġinali illi mingħajr eċezzjonijiet ġew prezentati illum. Iktar tard tal oddu se nkunu nistgħu nkellmuhom u nagħmluhom mistoqsijiet u nħeġġitkom tagħmluh dan aħna spiss nitkellmu fuq l-importanza li naġixxu skont l-aħħar riċerka xjentifika. U issa rridu verament ngħaddu għal azzjonijiet. Għanna qudiemna ħaġa unika mhux biss għal dan ir-rapporti ma anke għax-xogħol tal-kumitat. Studju komprensiv tal- tal-regolament eh, numru 1107 tal-2009 fil-fat ilhom għaxar snin eh, jaħdmu. Barra minnek il-Kummissjoni qiegħda taħdem fuq l-evalwazzjoni rifit fuq ir-regolament ieħor li għandu skop ħafna iktar ġenerali u l-IPR fil-fat daħal iktar data u il-sors ta' informazzjoni għal dan ir-rapport ta' informazzjoni. Jina inkludejtu kol Eh, informazzjonijiet oħrajn rilevanti. Meta fassalt il-rapport, naturalment kont limitat fuq il-limitu ta' karatteri. Eh, allora kelli nifoka fuq il-affarijiet l-iktar problematiċi u dawk illi jaddu taħt il-kompetenza tal-envi. U peress li ma stajx ninkopri kollox fil-raft report, jiena eh, proponejt xie emendi fl-istess ħin il-rapport nixtieq inżommu asir u puntuali. Għal dastant l-ideja tijaj illi e mar ninkludix kollox u mar rridx namlu bħala Christmas tree. Il-aspetti tal-agrikoltura se jiġu koperti mill-Komitat Agri illi se jagħmlu l-vot fl-20 ta' Ġunju. Jiena nishtiq najt huma it tlet prioritajiet, il-problema ta' implementazzjoni. Dinja problema li rridu nsolvu għab kooperazzjoni bejn l-Istati membri u Kummissjoni. Għanna regolament tajjeb ħafna fuq il-karta, pero tal-saħħa u tal-ambjent mhumiex qed jiġu ehm, miksuba. Hemm bżonn iktar sforzi fuq livell tal-Unjoni Ewropea biex tiżgura li jkun hemm implementazzjoni tar-regolament. Nixtieq nisaq fuq il-fatt in partikolari li l-armonizzazzjoni inkompleta tad-data u ta' eh, ħtiġi oħrajn xjentifiċi jistaw waslu għal eh, effetti negativi fuq s saħħa fuq l-ambjent. Tieni għandna problema ta' trasparenza. It-trasparenza fil-proċedura ta' pro ta' approvazzjoni miex suffiċenti u twassal għal effetti negativi anke għaw fuq l ħasaħa u l-ambjent. U ġib anki nuqqas ta' fiduċa fil-pubbliku fuq ċerti sustanzi. Allora nilqa l-proposta raċenti tal-Kommissjoni għal trasparenza u sostenibilità tal-modell ta' riskju u biex inkopru anki prodotti u pesticidi oħrajn. Imma eh, ċerti eh, proċeduri mumiex bizzejiet affettuati b'din il-proposta, specialment dawk tal-Kumitat PAF fil-approvazzjoni eh, tal-sostanzi attivi irridu anki nil-limitaw derogazzjoniet skont l-artiklu ta' 50. Din id dispozizjoni kienet eh, ġiet inventata biex eh, tkopri eh, każijiet eccezjonali u ma nistawx ma nix nabużaw fuqha rajna li eh, qed jiġi użat dan l artiklu anki kontra l-intenzjoni tal-leġislatur. Fl-2016 kien hemm 386 każijiet ta' derogazzjonijiet eh, ta' emerġenza. Mi illi ħaġa ma nistax naċċettaw. Eżempju li nistgħu niftakru hija il-projbizzjoni parzjali E, illi għatma ġiet implementata mħabba deroga tal-artikolu 53. Parti dawn il-prioritajiet importanti hemm kwistjonijiet oħrajn e, biex nsemmi xi xeċiftit minnhom il-bżonn nużaw il-potenzjal sħiħ tal-prassi agronomika, il-bżonn li impoġu fuq su alternativi briskju bax, e, illi hemm bżonn illi jkun hemm kontrolli oħjar u anki illi jkollna testijiet sinerġiji a prodotti u taħlitiet ta', ta ingredienti. Il, eh, però il regolamento ha ħjar l ħjar wieħed biex jiżgura il-protezzjoni ta' saħħa fuq livell ta' il-livell tal-Unjoni Ewropea u l-livell xiera u għandu jkompli kontrolla dawn il-pestiċidi Eh, eh, u bat għandu jwassal anki għal riżultati fuq is-saħħa u l-ambjent u għanda eh, u tiħu f'konsiderazzjoni anki il-prinċipju ta' ta' prekawzjoni. Qabel ma nad mal-diskussjoni mal-shadows nishtiq nikkommenta fuq il-kalendarju. Il-fatt tal-konferenza tal-presidenti li id-deċidit tamel proroga tal-kalendarju. Wara konsultazzjoni ma' Shadows jiena id-deċidejt li nibqa fuq il-kalendarju oriġinali tal-10 tal-Ulju. Għaliex dan il-posponiment minnaħa tal-konferenza tal-presidenti waslet tartu il-rapport u traduzzjonijiet kollha qed nippreżentom fil-ħin u u anki l-iskadenza għall-emendi tibqa l-istess u ma narax għaliex għanna nbidlu anki l-iskadenzi l-oħra. U naħseb li ħjar e, nalqu l-rapport fejn vi qabel is-sajf. Dan huwa kull ma xtaqt ngħid, grazzi President tal-li tajtni il-ħin u jiena nħares l biex nisma' minant il-kollegi kollha u mill-esperti anki tal-Kummissjoni. Grazzi, sur rapporter. Issa naddu għal shadow rapporters eh, hemm xi ħut minnhom li għadhom ma waslux, forsi se jaslu iktar tard, l-ewwel shadow li qed nara illi qed nara hawnhekk huwa Sur Heisling u nagħti l-mikrofonu lilu u u sadattant jgħaddu anki shadows tal-gruppi l-oħrajn natin naturalment il-mikrofon anki lilhom. Mela Sur Hausling. Grazie. Leonet, grazie tar-rapport. E, e, Ija ħaġa e, rassikuranti li għanna l-izlazzjoni tajba però li mux qed tiġi implementata kif suppost għal da stand dawn il deficit ta' azzjoni irridu nikorraġuhom. U għal darboħra eh, ir-responsabilitajja tal-istati membri li jimplementaw il-liġi Ewropea. U semmejt inti il glifosat u l-istoria tal-glifosat eh, u wera li jem deficienzi fis-sistema u hemm bżonn nikorġuhom. U allura aħna nilqaw din l inizjativa li kunem hemm iktar trasparenza Eh, jekk l-inizjattiva tal-Kummissjoni ikolla effett, rridu naraw fuq il-kwestjoni ta' trasparenza jew l-aċċess għall-istudji li ġew użati għabbażi ta' deċiżjonijiet dan huwa eh, eh, kwestjoni sensitiva ħafna u fl-aħħar mill-aħħar rridu nistaqsu kif se nittrattaw anki derogi tal-artiklu 53. Aħna verament sorprizi illi kienem eh, proibizjoni parzjali ta' neonicotinoidi u ma rajniex eh, it-naqis fl-użu ta' dan il-pesticida għax kulħadd talab id-derogi. U ma, ma, jistax ikun, ma jistax naċċettaw. Meta jkun hemm sostanza illi provizorjament hija proibita nistennew li se tiġi intużata inqas allora dawn id-derogi ġew motija b'mod ġenerus wisq. U m'għandniex forsi biżejjed esperti. Fl-istati membri naturalment din hija ħaġa li aħna nafu fuqha meta niftakru flefsa u anki fuq l-indipendenza tal-esperti wkoll hija ħaġa importanti li rridu ndiskutu politikament. U għandna bżonn urġentement minnaħa tal-istati membri iktar esperti indipendenti illi jistaw jaħdmu mal-efsa biex bekk ikonna proċeduri verament eh, ġusti e raġonevoli. U ma nistawx nipermettu l-istati membri implementaw regolament mod differenti, rridu nizgora implementazzjoni armonizzata u dina hija ħaġa li e, e, ġiet imqajma hawnhekk u aħna naqblu perfettament illi regolament eżistenti għandu jiġi implementat fl-istess mod fl-istati membri kollha. U ċar li dan mhux il-każ illi hemm proċeduri differenti. Però mingħajr ma mingħajr proċeduri armonizzati edin nimminaw l-ambjent u il-konsumaturi, il-popolazzjoni, u għalek iridu naġiċu issa U dan għajwassar għal-fatt e, e, U għallora għalli xanna nbidlu reġislazzjoni f'dan il-kas. Forsi din hija diskussjoni li rridu namlu. Naturalment jiddependi mill-komitat e, biex naraw jekk aħna jirna xinix niksbu xaħġa minna l-proċedura parlamentari. L-ewwel netta allora l-implementazzjoni armonizzata ta' kull ma jeżisti u mbagħad it tini ħaġa irridu naraw se fil-riżultati tal-Kumitat PAF tal-pest, tal-Kumitat Pest, u sen nivvutaw fit-12 ta' xar, u daqstant il-ħin qed jafas, u rridu naġiċu malajr, u rridu anki nirrispettaw dan il-qafas temporali. Ibes, issa nisimaw għanati sul pedicini. Grazie, President. Jena qed niprova naqat l-informazzjonijiet li qed nirċevi hawnhekk nixtieq infakkarkom illi kien hemm ħames snin ta' konsultazzjoni qabel ma naslu għallu proposta l kummissjoni illi uħarġet fl-2006 u wara dan mbagħad kien hemm tliet snin oħra biex tidħol fis-seħħ u mill-2009 sal-lum eh, għaddew 10 snin oħra. U forsi għal din ir-raġuni wkoll is-sena li għaddiet miljun ta' ċittadini firmaw inizjattiva pubblika biex jitolbu l-Kummissjoni mhux biex biex tipprojbix il-glifosat imma anki biex tinforma il-proċedura kompluta tal-autorizzazzjoni tal pesticidi Din hija kwistjoni li hija eh, sensitiva ħafna mal-opinjoni pubblika ċittadini tilfu l-fiduċa mal-istituzzjonijiet u mal-istituzzjonijiet xjentifiċi li għandhom jagħtu risposti ġusti u ċerti fuq il-perikli li jeżistu meta tiġi użata ċerta sustanza attiva fl oħra. Forsi l-efsa edha timxi il-qoddim bit-trasparenza kif smajna, però eh, fil-fat dak li qed jiġri eh, fil-ministeri tal-autoritajiet nazzjonali huwa misteru. Ma nafux eh, kemm kemm bit ta' autorizzazzjoni ġew irċevuti u kemm hemm sustanzi li qegħdin jiġu autorizzati llum. ċittadin ma jafux jekk l-istati membri mhux qed jużaw jew le il-deroga. Il-deroga li huma permessi eh, mill-leġizlazzjoni bħala emerġenza, però edin jiġużati ħazin biex ipoġġu fuq issu anki sostanzi li għandhom eh, għandhom effetti negativi fuq is-saħħa fuq l-ambjent għax m'għandhomx biżejjed ħin biex jistudjaw l-evalwazzjoni. Allora kif jista' jkun il-Kummissjoni m'għandix l-istrumenti biex tiggarantixxi eh, dawn l-affarijiet fajnejn iċ-ċittadini. Grazzi, issa xedaw li miss ija Sinjura Godin. Grazzi ħafna, President. Il-rapport ta' Sur Poċ dwar dan ir-regolament tal-prodotti fitofarmaceutiċi qed naraw iġifiri dan il-proċess ta' evalwazzjoni kif ma jaħdimx tajjeb fl-Unjoni Ewropea. Il-fatt li ma jaħdimx tajjeb anki fuq meta nitkellmu fuq il-glifosati. Eh, M'hemmx trasparenza biżejjed il-Ġermanja wkoll hemm dejjem edha eh, f'pożizzjoni fejn eh, mill-lat etiku ta' il-pariri u kol tiddefendi u kol situazzjonijiet il-problemi rridu naraw minn fejn qed joriġinaw. Ir-rapporter qed jedinna li l-implementazzjoni ta' regolament il-diffikultajiet jiġu mħabba m'hemmx trasparenza u nqas armonizzazzjoni u hemm bżonn li l-Kummissjoni kollha iktar seta biex tara kif qed jaħdmu l-Istati membri. Imma l-problemi li aħna niffaċċjaw huma ta' natura politika, aħna nimxu bl-ideoloġija u anki ġifiri l-pjanijiet ta' evalwazzjoni għal-EFSA dejjem eh, dejjem hemm konfużjoni dwar dik li hija kompetenza l-istati membri anki fuq il-endocrine disruptors em, nafu ġifiri il-pestiċidi kemm huma eh, perikolużi imma l-EFSA tibqa' timxi mal-modelli ta' qabel anki tibqa' tgħid jiġifieri u ma tibdilx il-mod ta' kif taħsibha. It-toksikoloġija tal-seklu 21 sena aħna qegħdin fija imma l-efsada timxi mar regoli tas-sittinijiet. Jiena ma naqbilx mal-kollega tiegħi meta jgħid li l-Unjoni Ewropea għandha il-livell tajjeb u xieraqab biex naslu għal regoli għax fil-pratika l-Unjoni qed turi li mhijiex kapaċi. azzjoni fuq livell Ewropew għandna bżonna eh, miktar bżonn kooperazzjoni bejn l-istati membri. U anki ġifiri wara l-evaluazzjoni li si minn stat membru. Il-mistoqsija prinċipali hawnhekk ta' dawn il-prodotti li jafu li għandhom effett ta' disruptors, endocrine disruptors. L-informazzjoni mux bizzejiet li għandna u anki għalhekk daqstant huwa diffiċli li aħna għom. Il- jina naqbel mal-kollega li nillimitaw eh, il-derogi għax dawn joħolqu iktar distorsjonijiet fis-swieq bejn l-istati membri. Jiena se nressaq emendi biex nuri li l-istati membri l-awtoritet nazzjonali jridu dejjem ikunu huma fiċ-ċentru ta' kull tip ta' valwazzjoni. Imma illum il-suq waħdini qed eh, iwaqqaf ma jħallix l-istati membri li jrid jipprojbixxi ċertu sustanzi u ċertu kimika anki ċifiri il-projbizjoni ma taħdimx. Fċertu każi anki taffettwa l-kompetitività tal-Istat membru. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi. Għadni kif ġejt informat li fisem il-grupp Alde għaw Signora Müller li ħat titkellem minn flok e shadow bat fuq flok hitama Allora nagħti il-mikrofonu lis signora Müller. Grazie, President. Rapporter, fil-abbozz ta' rapport tiegħek, inti qed tiddiskrivi il regolament PPP ħażin f'dawl negattiv u ilna eh, nitkelmu mal-esperti niddiskutu din il-kwistjoni u l-iktar persuna kritiku għal li għanna l-aħjar sistema ta' autorizzazzjoni fid-dinja. Naturalment, mux kollox qed jaħdem kif suppost jiena naqbel mal-kellima li tkellmu qabli, specialment fl-autorizzazzjoni tal-PPPs fit tliet zoni. L-autorizzazzjoni hija tajba, però mhix qed taħdem fil-leġislazzjoni nazzjonali, m'għandniex armonizzazzjoni. u smajt anki shadow tal-agri u li propona anki suġġerimenti pragmatiċi u jiena se nippreżenta emendi u naħseb li ħaġa importanti għalina għalde illi illi ija illi aħna rridu nużaw dan il-livell ta' riskju aċċettabbli bil-PPPs. Dawn għanna bżonnom u għanna bżon ta' analizi ta' kost beneficju u rridu nirrispettawa. Kulħadd qed jipprova juża l-inqas possibbli, però hemm użu prattiku u hemm ċerti sustanzi li jistgħu jiġu użati biss każijiet speċifiċi. U aħna qegħdin nibżaw wis illi dawn iż-żoni speċifiċi se jisparixxu u illi hemm prodotti ta' riskju baxx li mhux qegħdin nikkonsidraw. L-opinjoni tagħna hija li rridu naħdmu flimkien b'mod kostruttiv hemm ħafna pjar mal-Kumitat Pest u allura għanna sensila ta' esperti u għanna potenzjal kbir mek rridu naħdmu fl-imkien u rridu insibu soluzzjoni prattiċi. Grazie. Grazzi, u sada tant il-persuna eh, għal il sej titkellem minn floker shadow rapporter signora Mankinis għanna il-signora eh, Delaj fisem l-IPP. Oui, merci, Monsieur le Président. Iva, grazie, President. Jena, l-għonet, nishtiq neskuza l-Signora Mankinis, għax edha fil-Study Days tal-PPE, u i għanda dawn il-kummenti xi twaslilkom l net l-leġislazzjoni Ewropea fuq il-pestiċida hija l-iktar waħda stretta li nsibu fid-dinja kif smajna. Ir-regolament dwar il-fitosanitarji ovvjament huwa ehm, parti minnas, anki ġifiri bid-direttiva il-regolamenti tal-biosid, anki fuq il-sigurtà tal-ikel. il sigurtà tal ikel u anki fuq il-residwi tal-pestiċidi u il-prodotti kimiċi il-kooperazzjoni bil istati membri eh, fuq dawn is-suġġetti jibbenefikaw l-industrija, l-ċittadini, l-ambjent, ġifri hemm valur miżjud li jkollna politika tal-pestiċidi fuq livell Ewropew. Ir-regolament dwar il-prodotti fitosanitarji huwa ħafna aħjar Mela, għall interpretis mux se nitkellem daqsek maġġel, skużawni tejt, sinjura. Il-regolament dwar il-prodotti fitof farmaceutiċi huwa ħafna aħjar meta nqablu ma' leġislazzjoni ta' qabel. Per eżempju, il-kriteri ta' eh, eh, dawn il-kriteri ta' suspensjoni mill-mutagens, il-endocrine disruptors u il- il-kanser, dawk li huma jġibu l-kanser. Il-potenzjal tar-regolament imbadna mal-ħaqniex l-istati membri ma jużawx il-sistemi ta' zoni biex jawtorizzaw prodotti ġodda u anki il definizzjoni ta' endocrine disruptor biex sibnija din domna ħafna u din titol fis sef f'Novembru l-ġej biss. Eh, anki għal prodotti eh, fitofarmaceutiċi f'dawn il-prodotti nafu li il-regolament ħareġ fil-2009 iġifiri għall-implementazzjoni morna ftit aħjar. ħafna diverġenzi bej meta nqablu l-istati membri dwar l-autorizzazzjonijiet, eh, anzi dwar l-autoritajiet nazzjonali kif dawn jimplementaw dawn ir-regoli. Għall-artiklu 53 hemm ċertu stati membri li jużaw id-derogi Dawn kienu l-edejat prinċipali ta' dan ir-regolament. Eh, nitkellmu fuq l-indipendenza, trasparenza u anki r-riċerka l-innovazzjoni. Fuq l-ewwel punt, l-awtoritajiet ta' valjazzjoni nazzjonali fl-Ewropa jridu jkunu autonomi, indipendenti, kemm mill-politiċi u anki mill-industrija hemm bżonn inkomplu bid-dibattitu ta' min se jħallas l-istudji xjentifiċi. Dak li għammet il-Kummissjoni dwar il-regoli <clears throat> biex l-efsa tkun tista' tagħmel l-istudji tagħha hija ħaġa tajba. Fuq tini punt, trasparenza din hija indispensabbli biex tiżgura u naraw li l-ċittadini jkomplu jafdawna. Mela, kif eh, konna trasparenza mingħajr ma jkonna piżejjed fuq l-esperti. L-awtoritajiet għandhom bżonn iktar għajnuna meta jiġu biex jifformulaw il-rapporti tagħhom biex dawn ikunu iktar trasparenti u faċli. Dawn ir-rapporti għandhom ikunu aċċessibbli eh, għall pubbliku biex dawn ma jkunux daqshekk inkwetati u t punt riċerka u l-innovazzjoni dan ifisser allura eh, li eh, s-sistema hija effiċjenti jew inkella r-riċerka hija limitata. Fuq dawn f'dawn eh, l-aħħar ħames snin kien hemm 26 kandidatura għal sustanzi attivi imma hemm ix-xejra li dawn it-talbiet jonqsu. Ġifieri ikun hemm alternattivi li jkollhom inqas riskju f'dawn l-aħħar sentej ma kien hemm l-ebda sustanza li ġiet eh, li talbet li ntalab eh, iktar riċerka fuqha. Is-Sinjura McGuinness tgħid li fil-settur agrikolu irritu hemm iktar għajnuna u strumenti biex nejnu meta jkun hemm xi mart fl-agrikoltura strumenti rridu jkunu effiċjenti, li jkunu trasparenti, rridu naraw li l-konsumaturi jistgħu jkollhom ikel li jkun sikur li jkunu jkollhom aċċess għalih u il-prodotti li jintużaw eh, fl-agrikoltura jkunu wkoll eh, eh, ma jagħmlux sara lis saħħa ta' nies. Grazzi ħafna. Grazzi. Bekk naslu għal tmim tal-round mal-Shadow Reporters. Issa nisimgħu minn il-membri tal-Kumitat. Peress li daċin wahda waħda lura u għandna ħafna membri illi talbu jitkellmu se jkolli nintroduċi limitu ta' żewġ minuti. l ewel s sinjura Raja Pirik. Grazzi. nishti nisħa illi id-dibattitu fuq il-glifosat issa inala. Iċ-ċittadini Olandiżi ridu xi ħaġa ċara, trasparenti, aċċessibbli fuq dawn il-prodotti E, nishtiq nkunu nafu e, e, nishtiq ikunu jafu se jiġri anki il anki l-autoritajiet hemm bżonn insibu iktar fiduċja fl-istituzzjonijiet u dana jista' jitbiddel minn każ għal ieħor, però l-Aġenziji Ewropej għandhom ikunu indipendenti mill-influenzi anki ta' pajjiżi terzi u mhux biss tal-pajjiżi membri tal-Ewropa stess. Fl-opinjoni tagħna eh, hemm ħaġa nieqsa meta niġu għal dawn il-prodotti dawk għal riskju baxx mhux qed jiġu trattati b'mod ċira. Tliet snin ilu diġà ġew prezentati emendamenti. L-operaturi ta' settur ma jistgħux jibqgħu jistennew eh, għal garanzija tal-attivitajiet tagħhom eh, b'dawn il-prodotti. Il-proċedura hija komplikata wis u id-dum wis ukoll xieħut minn dawn il-prodotti diġa qed jiġu użati u ħafna drabi anki jispiċċaw fil-katina tal-ikel u rridu namlu xi ħaġa rridu ntejbu il-regolamentazzjoni tagħhom. Ninsisti anki illi għandu jkun hemm ċerta indipendenza il-bdiewa kellhom anki, anki x'jaqsmu ma' neonicotinoidi irridu ma nistawx nitraskorawa din ir-realtà, irridu nagħmlu inkunu noqogħdu attenti u kawti. Il-kellima li tmiss. Grazzi, jiena xtaqt ngħid illi il-problema hawnhekk hija il-fiduċa ta' ċittadini illi ntilfet. Din il-fiduċa fl-awtoritajiet u anki il-fiduċa bejn l-autoritajiet stessi, bejn l-istess autoritajiet. Allora ħanna nilqaw din l-inizjattiva ta' trasparenza minnaħat tal-Kommissjoni, u nispera verament li se nimxu l-qoddim fuq dan jekk aħna għanna regolament tajjeb li ġaġi konfermatu. Grazzi ta' dan l-istudju eh, verament eccellenti, però hija eh, ħaġa problematika illi l-anijiet, ċo il-saħħa ta' ċittadini, il-protezzjoni tal-ambjent u li fonna prodotti agrikoli tajbin fuq is-suq, jekk dawn it-tlet eh, anijiet eh, nixtiequ niksbuhom, allura jridu nikorreġġu il-sitwazzjoni. U kif rajna bil-prezentazzjoni tal-istudju, l-iktar ħaġa importanti hawnhekk hija l-implementazzjoni fl-istati membri. U, dawn huma kollha affarijiet li rridu nżommu f'moħħna mux propju li nbidlu liġi imma rridu nħarsu u naraw eh, kif qed isir l-implementazzjoni fl-istati membri. Eh, per eżempju, x'awtoritajiet qegħdin eh, attwalment responsabbli jekk għandhomx biżejjed personal u anki il-proċess hawnhekk m'hemmx fiduċa fih. Irridu nerġaw niksbu din il-fiduċa, nirbħu din il-fiduċa fiduċa u nizguraw li l-istati membri edin jihdu responsabilità, jerfaw responsabilità taħħom. U kienem dawn id-derogi anki li aħna e, verament inkwetati fuqhom fil-glifosat fil-Ġermanja il-kwistjoni eh, eh, hija e, e, li ġiet permessa f'każijiet eċċezzjonali biss. Imma eżenzjoni għanda tibqa' eżenzjoni mingħajr derogi. Grazie. Grazie, President nitlob skuża li ma staċ inkunaw fil-round ta' Shadows kelli laqa oħra fl-istess ħin. Pero l-ewwel net nixtieq nirringrazzja r-rapporter għar-rapport tiegħu u semma kwistjonijiet importanti ħafna, per eżempju trasparenza u importanti illi eh, aħna jkonna referi, eh, punta referenza illi nafdaw fih ċerti sustanzi u ma tajbin nistaw nużaw, sustanzi oħrajn mumiex. U għal din raġuni u importanti li konna fiduċa politika fil-proċediment ta' leġislazzjoni u naħseb illi la trasparenza tista' tgħinna ħafna eh, biex nerġaw nirbħu l-fiduċa. U anki eh, ħaġa l-oħra li semma rapporterja fuq id-derogi, ma nix nabużaw minnom. Eh, biex nużaw sostanzi attivi. U eh, eh, f'dan anki timmina anki il-fiduċa fil-punta referenza fis-situazzjoni kollha. Din hija ħaġa li rridu nikkonsidraw. U tlet aspetti u importanti ħafna fl-opinjoni tiegħi. L-ewwel net il-kwistjoni il kwistjoni tal-sostanzi attivi u anki l-kombinazzjoni tal-sostanzi attivi fil-cocktail. Aħna naraw li fl-Unjoni Ewropea aħna niddeċidu li huma sostanzi attivi eh, li huma permessi u mbagħad fil- stati membri jiddeċidu kif nistaw inħaltuhom fl-imkien. Forsi l-Unjoni Ewropea għandha tkun responsabbli ta' żewġ deċiżjonijiet. mbagħad eh, it-tieni problema Naturalment dawn huma prodotti sintetiċi, kull prodott għandu riskju fuq l-ambjent fuq is-saħħa. Jekk aħna rridu nipproteġġu il-pjanti, aħna qegħdin nindaħlu fin-natura. Imma rridu nevalwaw ir-riskju meta nagħmlu dan l-intervent. Per eżempju, jekk nużaw ir-ram, jew nużaw sustanzi oħrajn sintetiċi U bat il-komunikazzjoni fuq il-dibattitu ta' fuq il-glifosat kena ħafna eh, studi, pero eh, kienem rapporti differenti. Irrit ikunem iktar komunikazzjoni kif dawn rapporti jiġu fasla u għandu hemm paragun bejnietom, ġust. Dawn huma tliet punti prinċipali. Eh, Umbat fuq kwestjoni iżgħar l-użi minuri anke għal għal prodotti żgħar għandu jkollna biżejjed PPPs u rridu anki naraw kif jista' jkun autorizzazzjonijiet iktar malajr għal prodotti ta' riskju baxx alternativi. Din hija il-soluzzjoni biex naslu għal agrikoltura iktar sostenibbli li kollha u ekonomik inqas impatt minnaħa tal-pestiċidi dan kien is-sur Hitama li huwa rapporter minnaħa tal-Alde u allora tajtu iktar żmien biex jitkellem. Issa nisimgħu minn anti Sinjora Ribezi. Grazzi ħafna President. L-ewwel net jiena nitkellem li PRS għal dan il-xogħol li jagħmlu interessanti ħafna u ninsisti fuq żewġ punti l-proċedura ta' eh, ta' kif wieħed jaddotta din is-sistema huwa il-bażi. Nixtieq jiena nisħaq fuq il-fatt li fir-regolament hemm djufija. L-artiklu 6 il-paragrafu F. Hawnhekk insibu li wieħed jista' jipprova u hemm ir restrizzjoni il-kundizzjoni tal-approvazzjoni u jekk ikun hemm eh, x'informazzjoni nieqsa, dan din informazzjoni trid tiġi konfermata iktar iktar tard. Mela dawn id-data gaps min-naħa tal-industrija jista' jkollhom konsekwenzi ħorox ħafna fuq is-saħħa fuq l-ambjent. Ġifieri dawn qed nitkellmu fuq l-approvazzjoni ta' serzu sustanzi attivi. Eh, huwa fl-industrija li jagħti l-informazzjoni li tkun nieqsa, u mbagħad ikun hemm istruzzjonijiet wara. Jiġifieri aħna il-prinċipju ta' prekawzjoni ma jistax jiġi applikat qegħdin nagħmlu l-evalwazzjoni tar-riskju wara kollox. Natu wis libertà lid-dinja tal-industrija biex huma stess jagħtu l data li għandna bżonn biex nagħmlu evalwazzjoni fuq dawn is-sustanzi. Jiġifieri sakemm ma jkollniex l-informazzjoni kollha tal-prodotti kimiċi minn min eh, lati differenti, is-sustanza ma tistax tiġi approvata. Bta jkollna l-informazzjoni kollha din nistgħu ngħadduha. Wara kollox l-istati membri insibu din is-sustanza u kif qed tajjeb inti l-istati membri mhux dejjem huma kapaċi biex anki jikkontrollaw l-użu ta' ċertu sustanzi. Naraw ħafna dravi li għaxar snin wara li nkunu qed nużaw ċertu prodott li dan kien ta' dannu. Ġifiri jiena naħseb li regolament rridu nbidlu xi ftit, speċjalment nieħdu ħsieb id-data gaps, ġifiri l-approvazzjoni issir bissa kemm ikollna l-informazzjoni kollha u fuq livell ta' istati membri aħna il-kontroll tal-użu eh, naraw li jkun imsaħħaħ. Iva, grazzi. Is-sur Pieħa. Grazzi ħafna. Se nitprova nitkellem fil-qosor. Il- Il-suġġett huwa importanti ħafna u nirringrazzja rapporter għal-kommenti tagħhom. Sfortunatament, il-regola tidher sabiħa fuq il-karta ma l-implementazzjoni hija disko oħra hawnhekk. Minkejja id-differenzi kollha meta niġu għal tul fis-seħ fuq il-livell tal-istati membri, Mannix aħna nbidlu l-prioritajiet. Naħsbu li dan id-dibattitu li qed nagħmlu huwa r-riżultat ta' dibattitu ieħor li għandu x'jaqsam li huwa fuq il-pestiċidi. E, u terġa' toħroġ l-inċertezza li hija marbuta anki ma dak li naqraw fil-medja u għal-mod kif jaħdmu l-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea. Ġifri dak li naqraw u nisimaw il-nuqqas ta' fiduċja li għanna. Jiena tal-firma li Mżon naraw x'inhuma l-problemi dawn l-implementation gaps ukoll hemm bżonn nitkellmu fuqhom, nisħu fuqhom u nkomplu nsostnu li hemm distribuzzjoni ta' eh, eh, responsabiltajiet bejn anki l-istituzzjonijiet Ewropej, l-awtoritajiet fl-istati membri, id-dinja tal-agrikoltura Eh, dawn għandhom ikunu mitħla ta' xinu ma' l-karatteristiċi ambientali u jifmu li mem lebda regola li se tiġi imposta mill-Unjoni Ewropea sakemm l-Istati membri ma jaċċettawiex wara dibattitu eh, profond. Għal dawn huma il raġunijiet kollha problemi tal-implementazzjoni, Sinjura Dalli. Fil-fat fl-aħħar snin konna kemm il-darba involuti ehm, f'diskussjonijiet regolari dwar il-glifosat b'mod speċifiku madwar il-pesticida b'mod ġenerali. U il-kollega tiegħi Susan Melior semmiet ukoll il-fiduċja tan-nies. U naħseb li dan huwa punt importanti ħafna għaliex meta inti jibda jkollok ċertu riżultati u analiżi xjentifika li tibda tindika li għandek sustanzi li huma sew karsinoġeniċi u anki jistgħu jaffettwaw is-sistema tal-ormoni tal-bniedem kif ukoll ikunu tossiċi għall-ambjent bilfors li jkollok kwistjoni ta' fiduċja min-naħa ta' min juża dawn il-prodotti u taċ ċittadini b'mod inġenerali. U allura nemmen li huwa id-dover assolut tagħna li nassiguraw li s-sustanzi li jiġu approvati la jagħmlu ħsara lis saħħa tal-bniedem la lis saħħa tal-annimali u lanqas lill-ambjent. U għal din ir-raġuni li nixtieq nirringrazzja lill kollega tiegħi Pavel Potts għar-rapport tiegħu għaliex jiena nemmen li huwa ir-responsabilità ta' dan il-kumitat li nkomplu niddiskutu f'aktar dettall din il-kwistjoni u anke nsibu soluzzjoni għall-użu sostenibbli tal-pestiċida. Jekk verament irridu naċċertaw li konna regolamentazzjoni effiċjenti fuq livell ta' Unjoni Ewropea, irridu nipprioritizzaw l-armonizzazzjoni u anki l-mod kif nimmonitorjaw prodotti li jagħtu protezzjoni lil pjanti fis-suq intern tal-Unjoni Ewropea. Il-kwistjoni ta' nuqqas ta' armonizzazzjoni bejn il-pajjiżi u anki ma' policies tal-Unjoni Ewropea u l-implementazzjoni tagħhom qed wassal biex ikollna nuqqas ta' data kompleta u anki metodoloġiji li qegħdin iwaqfu l-proċess ta' evalwazzjoni milli jsir kif suppost. Aktar minn hekk, iż-żieda fit-trasparenza madwar l-Unjoni Ewropea kollha kemm tista' tajna ehm, nistabbilixxu aċċess għal Fizibilità ekonomika u anki għal alternattivi oħra li jkunu aċċessibbli. Imma ovvjament l-implementazzjoni ma tistax titwettaq mingħajr armonizzazzjoni u mingħajr ma jkollna inċentivi għal soluzzjonijiet alternattivi. U sa nagħlaq dan il-punt anki f'dan ir-rigward importanti li minnaħa naħa tagħna nkunu qegħdin il r-riċerka u l-iżvilupp f'qasam bħal dan. Grazzi ħafna. Thank you. Uh, Grazzi. Is-Sur Florence. Grazzi. Jiena dan il-punt u importanti għalija. Hemm bżonn naraw x'namlu Is-sur Pok m'għandux raġuna x'id-dinja mhux kif qed jaraw. Ovvjament irridu nkomplu naħdmu fuq dawn il-punti kollha. U il u wkoll irridu inkomplu naħdmu fuqhom. Għandna ħafna informazzjoni pereżempju fuq l-ilma, imma mhux biżejjed fuq il-ħamrija. il ħamrija meta nitkellmu fuq ċertu ukoll bħal zrijaj bħal drift per eżempju. Bħal lift. <laughs> Nafu li jeżistu listi li jintajt bis eżempju għawnek hemm xi 1800 punt fuq din il-lista ta' sustanzi u l-pajjiżi jużaw biss pereżempju xi 20. Jiena Tħasib tiegħi jaqbel ma dak li smajna minn rappreżentant tal-ALDE. jista' jkollna prodotti għal xi prodotti żgħar, pereżempju bħal frawli, jew l-kurrat Ridu naraw li l-produzzjoni naraw mi fejn kun ġejja mill-imma partit tad-dinja. Ħadd ma jrid jikol ikelli kum jkun mimli pestiċidi, dan ir-regolament tal-autorizzazzjoni rridu nkomplu naħdmu fuqu. Jiena ma naħsibx li il-Komitat Pest huwa kompitu tiegħu għandna bżonn ħafna riċerka xjentifika iva, grazzi ħafna. Is-sur staqa sissa. Grazzi. Jiena eh, nsemmi l-fat li aħna eh, qed innejxu palissa ma' minn studji fil-Ġermanja qed naraw li 75% tal-insetti edin jisparixxu fil-Ġermanja, ġifiri hemm effetti fuq in-natura. Jiena nirringrazzja l-IPRS eh, għal dan ir-rapport, interessanti ħafna, nirringrazzja r-rapporter għall approċ kostruttiv tiegħu. Jiena nixtieq għal din il-minuta nofs li baqali nitkellem fuq l eċċezzjonijiet tal-ġifiri meta nitkellem fuq derogi. Pavel, fil-paragrafu 17 u 18 semmijom, 17 f'dak 17 inti tsaqsi l-istati membri biex isaħħu id-derogo imma meta nitkellem fuq l-artiklu 51 tal-direttiva tal-pestiċida l-Unjoni Ewropea wkoll għandha wol Il-Kommissjoni tista' titlob lill-EFSA anki l-Kumitat Permanenti biex jagħmlu eh, dan ix-xogħol. Hemm bżonn ħana nsaħħu rwol tal-Kummissjoni. Ġifieri fil-punt 17 nistieden il-Kummissjoni Ewropea tedinna kif qed tara rwol tagħha. Kif tista' tkun iktar attiva speċjalment biex topponi derogi li għajmu l-istati membri, jew li jitolbu l-istati membri issa fuq il-metodi. il metodi li jitkellmu mid-derogi li japplikaw ukoll meta nitkellmu fuq negliġenza u eh, riski gravi fitosanitarji. kif tistaw taraw li jkun hemm iktar kooperazzjoni, iktar bdil ta' informazzjoni, il-Kommissjoni kif tista' tintervjeni fil-komitoloġija sabiex dawn il-metodi jispiċċaw għandkom xi forma ta' kalendarju, xi timing. Iva. Thank, you, Chair. Je voudrais moi aussi remercier. Jiena u koll nishtiq nirringrazzja li PRS għal dan l-istudju ta' 600 paġna li jisemmi kollox. Mid-dibattitu qed naraw li jaw eh, mhux qed jiffunzjaw l-affarijiet tajjeb. Il-xogħol ta' Surpok ukoll jiġġustifika il-xogħol tal-Kumitat Pest. Is-Sinjura eh, ħannikwota jiena li għamlet il-rapport għalet li mem lebda għan ta' regolament li intlaħaq. Din hija xi ħaġa gravi, ġifri f'suq intern, produzzjoni agrikola, mill-bidu net Eh, dan l-istudju pjuttost attras qed naraw li produtturi nies tal-agrikoltura l-NGOs kulħadd eh, qed jgħidu li d-deċiżjonijiet irindhom jittieħdu fuq livell Ewropew. Imma nixtieq insemmi li rridu nsaqsu din il-mistoqsija. Din is-sistema eh, li konna mdorin bija nridu nispiċċaw għax mhux qed taħdem ġifiri l-approvazzjoni, l-approvazzjoni ta' sustanzi, un il-prodott li huwa fil-kompetenza tal-istati membri il-rapport eh, tar rapporter tagħna huwa verament tajjeb naqbel ħafna ma dak li qed jgħid fuqhom u żewġ punti nixtieq insemmem anki jekk se nirrepeti ġifieri proċeduri ta' urġenza, ġifieri finsibu fil-punti 4 u 17 tar-rapport anki l-artiklu 53 jiġġustifika ċertu ċirkostanzi eċċezzjonali. Ġifieri hawnhekk mhux qegħdin nkunu preċiżi. Il-proċeduri ta' urġenza ma jistax ikun li dawn jibqgħu jintalbu u um mġedda jena ma baqalix ħin imma nishtiq nikonkludi punt l-anness għall-lista negattiva jena anki fil-komitat pest 10 snin wara regolament din il-lista ma teżistix. U nerġa nejdilkom li l-rapport ta' Sjupoċu u naqbel maħom. Iva, grazzi. Issa, imis Sur li huwa il-President tal-Kumitat Pest. Grazzi, Sur President. Jiena u koll nishti l net jiena nirringrazzja l-PRS, il-rapport ta' Pavel. Et naraw li dan is suġġett huwa importanti. E, imma jiena dak li jinterpellani hawnhekk naħseb il-punt tal-saħħa tal-bniedem għandha tibqa eh, priorità. Eh, veru li aħna għanna l-aħjar fuq livell dinji l-aħjar regoli, imma m'nistgħux aħna ninjoraw il-problemi li jadbaqalna pal l-early warning, per eżempju eh, kif għadna kemm żmajna, kemm speċi fil-natura qegħdin jisparixxu insetti, għasafar ġifiri anki n-naħal per eżempju l apikoltura nafu kemmen problemi nirringrazzja is sur Pok għal eh, xogħol li għamel u anke l-istudju. Hemm bżonn li minnhom nagħmlu proposti konkreti. Fil- djufijiet li nsibu fil-protokoll hemm ħafna aspetti li aħna rridu insaħħu u naraw li jkunu aħjar. Aħna responsabbli wkoll tal-protokoll sull-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi. Se nidħlu fċertu dettali m'għandniex il-ħin issa. Imma hemm ir-riċerka, eh, riċerka u l-industrija hemm ċertifikazzjoni livell nazzjonali u dak Ewropew u anki il-proposti tajbin konkreti minnaħa tal-Kummissjoni biex il-protokoll aħna l-ftejjim Insaħħu, jina naħseb irridu nibdow naraw l-affarijiet fis-settur tal-agrikoltura tal-agronomija minn lati oħra. Qed nitkellmu fuq tantu tant eh, ċittadini Ewropej wara kollox is-saħħa tagħhom. Iva, grazzi ħafna l-axar kellima Sinjura Kadenbach. Ein herzliches Dankeschön, äh, sowohl... Grazzi ħafna, President, nirringrazzja kemm ir-rapport xjentifiku u kol ir-rapport eh, la bot ta' sur poċ. Jina naħseb li l-qafas li janna bħalissa jitlob għal titjib l-inizjattivi emżon nerġaw nirreveduhom hemm bżonn insibu sistema li tkun imprezzabli, li tkun trasparenti, sistema ta' l-autorizzazzjoni tal-approvazzjoni. Jien wara dismaj dan id debattitu il komitat kumitat MV irrit joqgħod attent għal dak li huwa l-iżvilupp tal-kap, tal-ġejjieni, mhux biss iridu nitkellmu fuq trasparenza awtorizzazzjonijiet imma l-ammonti ta' pestiċidi li jistgħu jintużaw fl-agrikoltura Jina naħseb ta' li l-istrutturar kif se jiġi tiġi formulata l-CIP tal-futur, għawnek nistaw indaħlu l-importanza li pestiċidi jintużaw kem eh, ftit, eh, kem jista' jkun ftit, innaħsbu fl-ambjent, fis-saħħa, il-bdiewa u settur agrikolu tal-Unjoni Ewropea tipproduċi eh, kel ta' livell olju, għatma tista' tiffunzjona dan is-suq minar pesticidi. Imma hemm bżonn nippromovu eh, sustanzi li hum li m'għandhomx eh, daqshekk riskju. Hemm bżonn insibu wkoll flus għall-investu fir-riċerka u fl-istudji. Hemm bżonn l l-aħjar regolamenti, eh, jista' jkollok l-aħjar regolamenti fid-dinja kollha, ma jekk ma jitlux fis-seħ fl-istati membri jkun kollox għal xejn. Hemm bżonn li aħna naħdmu wkoll flimkien mal-Parlamenti Nazzjonali għax għadbaqa wis derogi skont l-artiklu 53 dawn l-affarijiet iridu kon diskutawhom fuq livell nazzjonali mal-kollegi tagħna. U jiena għalhekk naħseb li fil-futur bl-aħjar regolamenti nistgħu naslu għal dawn l-anijiet. Grazzi, grazzi ħafna. Jekk hemm xi mistoqsijiet tal PRS kif smajna fil-bidu tistgħu wkoll tagħmluhom bil-miktub l PRS u issa nisimgħu Is-Sur Berend minn għal-Kummissjoni biex naraw kif taħseb għal-Kummissjoni fuq dak kollu li smajna. Grazzi ħafna. Chairman, and um, thanks. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi l-IPRS, għall-istudju, għall-prezentazzjoni, l-Sur Poċ għall-prezentazzjoni tiegħu. U daw kollha li intervjenew fuq dawn il-punti. Jiena naħseb li dak li aħna smajna mill-IPRS u anka il-konklużjonijiet f'dan ir-rapport huma mod ġenerali koerenti ma' dak li aħna wkoll insibu fl-istudju li qed isir mill-Kummissjoni fit ħejja tal-evalwazzjoni tal-riformulazzjoni tal-pestiċidi. U dawn forsi huma l-istess mhux ta' sorpriża u sejbiet huma konfermati wkoll minn dak li l-ispetturi minn DG tas saħħa u anka ta' sigurtata li kazzabu fl-auditjar li sar fl-istati membri. Ħanibda minn xiftit misejbit pozittivi ġifiri il-regolament u rekonoxxut bħala rilevanti eh, li qed jilħaq il-bżonnijiet u li l-partijiet interessati jemnu li hemm bżonnu Eh, et jina sorpris li lebda mill-lanijiet eh, ma eh, mumet jintlaħ u għalix dak li jem fil-fat u għana rizziet għandu zjiet xfumatus, fumaturi. u l-partijiet interessati fil-kategoriji jaqblu li lanijiet ta' saħħa u tal-ambjent intlaħ u koll laħlif l-NGOs il-bidja organika U il-studju tagħna sab l-istess konklużjonijiet, issa l-għaniet l-oħra suq intern. U l kompetitività tal-qasam tal-bidja, l-opinjonijiet tal-gruppi tal-partijiet interessati u kollu maqsuma. Iġbi l-istampa hija għandha iktar sfumaturi milli sempliciment tajt li l-għaniet mhux qed jintlaħqu. Kien hemm ħafna stati membri semmew ukoll glifosati u jiena nħu gost bil-stqarrija fil-rapport tal-GPRS li m'hemm l-ebda prova ta' eh, xi ħaġa li tissir ħażin fl-evalwazzjoni tal-glifosati. Din hija xi ħaġa importanti li nħodu nota tagħha. Issa dwar il-punti kritiċi li saru minn Sur Poċ u anka minn numru ta' Shadows u oħrajn, għawek il-Komissjoni taqbel ma' ħafna minnhom mod partikolari id dewmien li qed iseħħu fl-istati membri in-nuqqas ta' rispett tal-iskadenzi għall evalwazzjonijiet Aħna mħasba dwar dan U fil-fatt dan huwa id-dinja raġuni għal ħafna mill-problemi li smajna dwarhom għax dawn ġejjin propju minn hekk. Mod partikolari dwar l-użu eżaġerat tal-awtorizzazzjoni ta' emerġenza tal-artiklu 53 din hija ta' konsekwenza diretta ta' dan id-dewmien u in-non rispett tal-iskadenzi kif ukoll il-fallimenti fil-sistema ta' rikonoxximent reċiproku palma ntqal mod tajjeb li stati membri mhux qed jafdaw il-xulxin u jispiċċaw jerġgħu jirrepetu l-istess xogħol flok jirkoroxxu dak li sar minn ħadd ieħor. U ir-rapport jinnota u r-rapport tagħna jikkonferma li design fil-mija tal-awtorizzazzjoni ta' emerġenza huma l-prodotti li fihom sustanzi li fil-fatt huma approvati, jiġifieri mhumiex għal sustanzi li mhumiex approvati, għalhekk jekk l-istati membri evalwaw fil-proċedura normali dawn il-prodotti ma jkollhomx għalfejn jużaw l-artiklu l-awtorizzazzjoni tal-artiklu 53 Sur saqsa mod speċifiku l-Kummissjoni xed tagħmel f'dan il-qasam u aħna saqsejna lill-EFSA sabiex tevalwa s-sena li għaddiet jekk l-autorità l-autorizzazzjoni ta' emerġenza l nata mill eh, għal nikotoidi iġġustifikata jew le. Aħna qegħdin neżaminaw dan ir-rapport u dak li nista' ngħidilkom bħala evalwazzjoni preliminari hija li għal numru ta' pjanti u il-kombinazzjoni tal-pests eh, ma kienx hemm alternattivi ma mbagħad għal oħrajn kien hemm alternattivi disponibbli għalhekk dawn l-awtorizzazzjoni ta' emerġenza mhux suppost ingħataw Issa regolament jatina possibilità namlu segwitu dwar dan ma' deċiżjonijiet tal-Komissjoni u issa qegħdin neżaminaw dawn ir-rapporti fid-dettal. U ħankunu qegħdin nieħdu miżuri addizzjonali propju dwar dan. Is-sur stas ukoll saqsa jekk aħniex qegħdin naħdmu fuq aktar linji gwida dwar il-possibiltajiet ta' deroga mill-kriterji ta' cut-off ta' bażi tal-perikli. Kif ukoll il-bżonn li nħarsu s-saħħa tal-pjanti u artiklu 47, iva edrin niprofaw naqblu ma stati membri ta' xini din it-tip ta' espożizzjoni u sissa mar nexin nix nsibu konsens <coughs> imma il-ħidma għada għaddejja u l-EFSA zviluppat protokoll ċar dwar kif l-istati membri ridu juraw, juru li hemm bżon għal saħħa tal-pjanti taħt artiklu 4-7 li ma jistax jintuża mezzi oħra u hemm bżon li dan isir fuq il neonekotinoidi Punti oħra li saru u naqblu magħhom hija il-kapacitajiet, l-arfin espert, il-livelli differenti li jeżistu fl-istati membri. Hemm ċertu stati membri li għandhom problema li jkollhom l-arfin espert meħtieġ biex ikun jistgħu jagħmlu l-evalwazzjonijiet, imma għall-approvazzjoni tal-sustanza attiva eh, din għandha kumpens bil reviżjoni tal-pari u bil reviżjoni tal-EFSA u l-idea tal-funzjonament ta' sistema ta' rekonoxximent reċiproku din kiku taħdem anka għal prodotti ta' protezzjoni tal-pjanti madna ma nafux għadna maħniex fej suppost edin. Hemm ħafna li kummentaw fuq trasparenza u nuqqas tagħha u notaw ukoll li l-proposti mill-Komissjoni għall-emenda tar-regolament tal-Liġi Ġenerali tal-Ikel GFL diġa indirizzaw uħut minn dawn il-punti, nixtieq intenni dan il-punt, aħna nemnu li dawn il-proposti iva ħajjejnu biex nżidu trasparenza waqt il-proċess ta' evalwazzjoni ħadd nota ta' suġġeriment ta' surpoċ l kummissjoni li rridu naħsbu ukoll dwar dan fl-istadju tal-evalwazzjoni tar-riskju aħna nikkonsidraw dan il-punt u xtaqt insemmi li għall iżjed sustanzi diffiċli bħal glifozati u neonicotinoidi aħna ħloqna Eh, siti tal-internet apposta fejn rapportajna mill-ewwel id-diskussjonijiet fil-Kumitat eh, Permanenti, għalhekk forsi dan huwa modell nistgħu nsegwuh anka għal sustanzi oħra fil-ġejjieni. U aħna ċertament nkunu qegħdin riflettu propju fuq dan. Numru ta' kellima semmew ukoll il-proċedura tad-data ta' konferma u anka surpoċ fil-rapport tiegħu hawnhekk aħna nemnu li l-Kummissjoni fil-fatt qiegħda tirrispetta ir-regoli fil-regolament. Sinjura Vazi u koll semmiet il-possibiltajiet sabiex nużaw din it-tip ta' data ta' konfermazzjoni bċertu kondizjonijiet. Din mish kart blan xawek, aħna rapportajna fil-fat l ombudsman il-mod ta' kif l-Ombudsman japplikom u nemnu li aħna konformi ma' dawn il-kondizjonijiet u regoli fil-regolament. Mela biex nikkonkludi, aħna naqblu, naqsmu l-istess kummenti ta' dawk l-istati membri li qalu li ta' dawk id-delegati li qalu li regolament mod ġenerali huwa tajjeb. U ħafna partijiet interessati qalu li din hija iżjed waħda stretta fid-dinja, imma hemm min qal li hemm lok għal titjib fl-implementazzjoni. U l-atturi ewlenin f'dan il-qasam fil-fatt iva huma l-istati membri Għalhekk aħna qegħdin nistennew biħeqa naħdmu flimkien mal-Parlament, nistennew ir-rakkomandazzjoni anke mill-Kumitat eh, Pest. Eh, aħna ħan ikkunsidraw dan kollu meta nkunu qegħdin fanalizzaw l-evalwazzjoni tarifit tagħna stess u nikkunsidraw ukoll passi possibbli għal ġejjieni. Grazzi ħafna. Grazzi, ħanaddi il kelma lura l-rapporter Surpoċ. Iva, grazzi għal prova nitkellem fil-qosor kemm jista' jkun, xtaqt nirringrazzja l shadows kollha għal kontribuzzjonijiet tagħhom u għal-kooperazzjoni li kena sissa, qed nistana bil-ħerqa nikoperaw fil ġejjini Jiena naħseb li aħna ċertament ħankunu nistgħu inwet u rwol tagħna f'dan il-każ. U wara dan id-dibattitu nixtieq insemmi xi affarijiet biex nevitaw nuqqas taftejn fil-ġejjini Lew net jiddispjaċini li maċċaw is-Sinjura Miller jina għatwa kritikajta u verament xtaqt ngħid dan b'mod ċar jinaqat ma kritikajt ir-regolament innifsu da mhuwiex ir-rwol tiegħi u ma miltix la fir-rapport u laqqas fid-diskors, ġifier forsi kien hawn noqqas ta' ftehim. Nista' forsi nikkwota ir-regolament l-aħjar mod kif nistgħu nassiguraw il-protezzjoni tas-saħħa u tal-ambjent. U daqshekk. Jiena nixtieq intejjeb dawk il-partijiet tal-implementa proċess ta' implementazzjoni li għandhom bżonnu Lil-kollega Kao, toqx tinkwita, toqx tibżejjen minn xed niprofa namel stampa kera ta' xej. Jina verament nirrispetta ir-riċerka ta' servizzi eh, parlamentari ta' riċerka. Ximem xej fil-rapporti għaj li jista' jaqbess dak li hemm fil-riċerka u nista' nurikom, nista' nibatilkom għal kwalunkwe ħaġa fl-istqarrija tiegħi fir-rapport nista' nagħtikom din l-informazzjoni kollha li għandha x'taqsam ma' riċerka. U tielet net jiena naħseb li dan ir-rapport u din il-ħidma tagħna hija fuq it-titjib ta' l-implementazzjoni. Maħniex qed nitkellmu fuq it-titjib tal-liġi nifisa, dan huwa dak ir-rwol tal-Kumitat Pest u mhux ta' dan ir-rapport. U laħar ma mhux l-inqas irrid ngħid għal darb'oħra li jiena nemmen lill-servizz ta' riċerka tagħna. Għalhekk jiena naħseb anzi. Ħara ċajta fuq dak li qalet il-Kummissjoni dak li xem fir-rapport li L-partijiet interessati mhumiex dejjem kontenta ħafna bl-implementazzjoni ta' kwalunkwe leġiżlazzjoni u dan ma jfiss e- e- sempliciment il-fatt li ma jkunux kontenti ma jfissirx li mhumiex implementata sew. U naqfaw, grazzi ħafna u qed nistenna bil-ħerqa il-kooperazzjoni tal-ġejjeni. Thank you very much. Um, with that we finish. Grazzi ħafna mela laqna diskussjoni fuq din il-kwistjoni. L-iskadenzi għall-emendi huma it-12 ta' Ġunju fi 11 ta' filgħodu. Issa il-vot li ħajsir kemm eh, fil-Kumitat MV u fil-plenarja eh, tal-MV jista' jkun li jsir f'Lulju madna ma nafux u tal-plenarja għadu pendenti. Issa l-punt li jmiss din hija proposta regolament tal-Parlament Ewropew u l kunsil fuq l-evalwazzjoni ta' teknoloġija tas saħħa u direttiva li temenda. L-ewwel net nixtieq ngħaddi l-kelma l-rapporter, jiġifieri Soledad Capiton Ruiz, ngħaddi l-kelma lilek. Grazzi ħafna Sur President. Nixtieq nibda billi ngħid li l-inizjattiva ta' tul hija interessanti wieħed mill-eżempji li sta jisaħħaħ l-Ewropa sabiex nibnu l-Unjoni Ewropea. Is-saħħa hija waħda mill-valuri l-aktar importanti għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea u din il-proposta eh, titkellem propju fuq dan għalhekk. Nifhem il-problemi jistgħu nqalaw jekk ikun hemm bidla għalhekk iva nistgħu nifmu li nistgħu ntejbu u din hija eh, għanew lili. Eh, is-saħħa hija importanti ħafna u għalhekk għandu jkollna aċċess għat-teknoloġija tas-saħħa għalhekk huwa importanti li l-proposta tiġi adottata u toħloq biżejjed fiduċja bejn il-partijiet kollha għalhekk għandu bżonn ikun hemm kwalità, e, trasparenza u indipendenza. U din hija dak li provajna nagħmlu fil-elementi differenti li ppreżentajna l-Parlament Ewropew u ir-rapport tal-mediċini tas-sena li għaddiet evalwat l-teknoloġija e, tas-saħħa u tikkonsidra u kien konsidrat li huwa pass importanti biex intejbu l-kwalità Eh, kif nistabilixu il-valur kliniku ta' teknoloġija eh, ta' saħħa kif ukoll intejbu l-aċċess u l-aċċess tal-pazjenti għat teknoloġija eh, ta' saħħa u il- din it-tip ta' kura. Hemm bżonn li ntejbu l-funzjonament tas-suq intern għall frammentazzjoni tiegħu imma dan mhux din mhix l-unika problema u mhux il-problema prinċipali. Għalhekk din il-problema tista' taħdem fuq l-għanijiet kollha li jena semmejt, inkluż it-tip ta' suq intern. It-tibdil fundamentali, mod fundamentali, huwa bbażat fuq li jkun hemm evalwazzjoni xjentifika ta' kwalità għolja li tapplika l-ola livell ta' provi xjentifiċi possibbli u li għal dan isir minn esperti indipendenti li ħirġin mill-Aġenzija Eh, nazzjonali kif ukoll teknoloġija ta' evalwazzjoni tas saħħa. Għalhekk hemm bżonn li naraw minħabba il-natura xjentifika eh, din hija waħda mill-affarijiet li l-aktar nikkonsidraw importanti ġifieri hemm il-bżonn li din il-metodoloġija li tiġi applikata tkun trasparenti u isir minn esperti esperti indipendenti minn mingħajr ebda ntħin. Li jkun hemm teknoloġija flessibbli sabiex din tkun adattata għal l-ola livell ta' provi possibbli. Għalhekk huwa importanti li l-adozzjoni issir minn maġġoranza aktar importanti minn dak li tajt il-Kummissjoni minn żewġ terzi mhux biss biex nagħtu saħħa u valur l kumitat imma biex ikonna parteċipazzjoni bilanċata u ugwali bejn l-istati membri li parteċipaw għaliex aħna fuq dak li qed nitkellmu hawnhekk huma kriterji xjentifiċi mhux politiċi għalhekk żewġ terzi ta' parteċipazzjoni għal kull stat membru fil-Kummissjoni. Issa, hemm bżonn niftakru u dan huwa wieħed mill-punti li forsi joħloq l-aktar konflitt fl-istati membri, hemm bżonn niftakru li t tlet fażijiet tal-kooperazzjoni volontarja li kellna sissa ma kellhomx suċċess fl-adozzjoni tar-rapport Għalhekk hemm bżonn li nagħmluha possibbli li l-mekkaniżmu jidħol fis-seħ. X'aktarx li meta jkun hemm biżejjed eh, fiduċja biex ikonna proċedura ta' kwalità għolja minn perspettiva xjentifika ma kienx hemm bżonn li nintroduċu din l-obbligarjetà mod espress, imma jiena naħseb li hemm bżonn li nigarantixxu it ħaddim eh, ta' dan il-mekkaniżmu. Fl-istess ħin, xina nemmen bil-elementa li jattiġi introdotta l-istati membri minħabba ċertu speċifiċitajiet tal-istati membri minn perspettiva klinika f'mument partikolari b'mod ġustifikat jistaw eh, jagħmlu wkoll evalwazzjonijiet oħra għalhekk jiena naħseb li b'mod rispett rispett eh, naħdmu flimkien l-istat membri kollha. Issa l-Kummissjoni tipproponi il-mediċini kollha ċentralizzati kif ukoll il-tamir mediku ta' riskju Oli, imma dan għandu jkun minn tal-inqas ta' dħul. Speċjalment ta' dawk it-teknoloġiji l-aktar li ħarbtu u dak l-impatt speċjali li jkun hemm ma' saħħa pubblika, speċjalment minn perspettiva tal-impatt ekonomiku naraw dawk l-innovazzjonijiet u teknoloġiji li jistaw ikopru eh, ċertu waqsma li mumiex koperti sissa u fuq tamir mediku iva u għekaw dibattitu għaddej u jena naħseb li għata interess mod partikolari li kun inkluż u il-mizmu fil-proposta. Iva, il-suq eh, u għam farrak ġvi suq tal-medikamenti, tal-medċini u għalek u importanti li intejbu n-nuqqas provi li jeżisti bħalissa fit-teħid ta' deċizjonijiet. Għalek jena naħseb li nistaw nkunu pozittivi sissa mxej mxejna l-qoddim mod sigur, imma jiena naħseb li hemm bżonn li nimxu il-qoddim u naraw x'vantaġġi waslu dawn it-tamir mediku. U din hija importanti anke l-kompetittività tal-Industrija Ewropea x'jista' ifisser valur miżjud. Għalhekk jiena naħseb li din għandha tibqa' inkluża u forsi nerġgħu ninsistu li nistaw nibdew minn dawk li jistaw jatuna soluzzjonijiet. Anka jekk mhumiex koperti. Anka jekk għandhom impatt fuq l-saħħa pubblika. Minna l-oħra għal dak li huwa l-aspett volontarju nistgħu nkomplu naħdmu flimkien bħal mediċina ta' preċiżjoni li għandha bżonn metodoloġija u proċedimenti ġodda kif ukoll ma nibqgħux investu f'teknoloġija obsoleta U foqsma oħra li jena naħseb ikunu interessanti, per eżempju, il-proċess u eh, teħita deċiżjonijiet fil proċeduri kliniċi. Għadna fil-bidu ma u importanti sabiex nindirizzaw id-direzzjoni tal-riċerka u l efficienza tagħha, għalhekk jiena għamilt emendi anka f'dwar dan. U fil-dwar il-Komissjoni naħseb ir ruol importanti huwa li jkun ta' appoġġ u li jkun hemm ċertu kontroll għalhekk aħna nitolbu fil-rapport li l-finanzjar ikun pubbliku u li ġejja mingħand l-Unjoni Ewropea sabiex tigarantixxi l-indipendenza. Għalhekk rida u nifukaw fuq il-pazjent jena naħseb li huwa possibbli naxlu għal ftehim jekk inqisu li l beneficjarju ewlieni jrid ikun il-pazjent. U l-għanijiet li semmejt fil-bidu issa dwar is-sussidjarjetà, jiena naħseb li il-proposta blemendi li ġew introdotti hawnhekk naħseb li jirrispettaw mod ċar is-sussidjarjetà speċjalment jekk jikkunsidraw li aħna hawnhekk qegħdin nibbazaw fuq form mod speċifiku fuq evalwazzjoni xjentifika u oġġettiva minn perspettiva klinika. Għalhekk ma tobdi l-ebda tip ieħor ta' kwistjoni tista' tiġi interpretata li tmur kontra xi prinċipju ta' kompetenza nazzjonali. Jena naħseb li dan jista' biex eh, prezzijiet u rimbors imma m'għandix għalfej tikser il-kompetenza tal-esklusività tal-Istati membri. Għalhekk kif kont qed ngħid fil-bidu jiena naħseb li dinja proposta tajba hija opportunità u naħseb u nalaqgħu li fir-rapport fuq l-aċċess għal mediċini tkellimna ħafna dwar it-titjib tal-aċċess għal mediċini min-naħa ta' ċittadini Ewropej, għatfadlina ħafna x'naħdmu, imma l-ħaġa prinċipali kienet li naqblu fuq dan u naħdmu flimkien. U jiena naħseb li din il-proposta mhix propju f'din id-direzzjoni, naħsbu li hija pożittiva rridu nappoġġawha. Grazzi, xejn aktar. Grazzi ħafna aħna għanna xkil taħin għalek rridu nżommu il-kontribuzzjonijiet minna ta' shadows għal 3 minuti u il-kontribuzzjonijiet addizjonali mbagħad mhux aktar minn żewġ minuti mela. L-ewwel shadow rapporter għal PPE Ja, lo, sinjura Pirik. Grazie ħafna, Sur President, grazie wkoll ir rapporter Jienet nirrappreżenta Françoise Grostet. Grazzi ħafna rapportera ħidma tiegħek u għall-ispirtu ta' kooperazzjoni. Jiena naħseb li l-abbozza rapport miexi fid-direzzjoni tajba Anka jekk jiena kon preferi li kolli kjarifika fuq ċertu aspetti jiena naħseb li huwa importanti li l-elementi vinkolanti għandhom jiġu eh, fissati jiena naħseb li għandu jkun hemm natura obbligatorja, għandhom ikollhom natura obbligatorja. Naħseb li jkun utli ħafna, li nkunu ċari ħafna u nispeċifikaw jekk hemm xi ħaġa nieqsa hemm bżonn ta' testijiet kliniċi. U jiena naqbel 100% mar-rapporter fuq dan il-punt jiena nifhem li l-istati membri edin jitolbu il-kwalità u memx e, kondizjonijiet indaqsa u għalix l-affarijiet jimbidlu minn pajis għall-ieħor. Għalek hemm bżonn li konna koordinament għawek bejn l-istati membri e, lejn il-kummissjoni. Issa dwar il-metodoloġija U l-evalwazzjoni din hija xi ħaġa li trid tiġi irfinuta u għal ċertu tamir mediku aħna għanna bżon ta' flessibilità u livell aħjar ta' ċarezza. Għalix verament nishtiq niprezenta emendi li għandhom xaqsmu ma' tamir. Jina fil-fat ma naqbilx ma' rapporter. Fuq xi aspetti verament iridu nispeċifikaw li hemm bżonn ta' aktar kooperazzjoni f'dan il-qasam. U rridu naraw ukoll is-sistemi li qegħdin jaħdmu fl-istati membri. dwar testijiet kliniċi l-evalwazzjoni din irridu narawha b'mod aktar mill-qrib mbagħad fidejn l-istati membri biex jagħmlu deċiżjoni. Sur President, dak kull ma kelli xinejt fisem il-kollega tiegħi u mbagħad xtaqt inżid xi ħaġa minnaħa tiegħi. Jiena naħseb li għandna bżonn ta' kooperazzjoni tajba naqbel u dwar il-proposta fuq l-iskambju ta' dokumenti elettroniċi Naħseb li dan huwa importanti għal dawk li jaħdmu fis-settur Imma anka l-pazjenti ridun nqisuhom għaliex fl-Olanda nibbażaw ruħna fuq il-prinċipji li huma il-pazjenti li jridu jiddeċiedu min għandu aċċess għad-data eh, ta' medika tagħhom. issa ġindi diskussa mal-professur tal-Università ta' Rotterdam. U l-fat li ċertu mediċini huma jiswa ħafna flus. U ovvjament irridu naraw il-partijiet l-azzjonisti ta' dawn il-kumpanija li x'qegħdin jikkontrollaw il-prezzijiet u din hi xi ħaġa li nixtieq nintervjeni fuqha u ħanippreżenta emendi għaliex hija l-kwistjoni tal-ħajja u anke l-mewt tal-pazjenti. Grazzi. Grazzi Issa nitlob li sur pieħa. Grazie. Grazie President, grazie li rapporter tal-li e prepara dan il-rapport jena nifem li dan il-topic, dan l-argument HDA hija priorità kbira hemm anki opinjonijiet pero eh, però hemm anki opinjonijiet illi ma jaqblux għax il-proposti għa pjuttost kontroversjali eh, Specialment issa li l-Parlament qed jipprepara rapport tiegħu qed jiprepara anki emendi. Jien naħseb li għanna napoġġaw il-kooperazzjoni u fit-test kliniċi dan ir-rapport mhuwiex fuq id-drittijiet u l-obbligi tal-istati membri u m'għandux jaqsam mal-servizzi sanità ta' saħħa meta l-Kummissjoni pubblikat ir-rapport aħna smajna biss riżultati pożittivi, trasparenza miżjuda ruol iktar importanti għall organizzazzjoni tal-pazjenti, però Fara bħala MP jena nishtiq mm, Iva, insemmi dawn il-kommenti pozittivi. Hemm xi dubbi però, l kwestjoni hija fuq l-artikolu 5 illi jirrigwarda tamir mediku ta' riskju għoli fil- u fil-evalwazzjoni ta' dawn it-tamir huwa dipendenti minn dak tal-prodotti mediċi e tamir mediku ħafna drabi jieġu użati bħala parti mill-katina terapeutika hemm prodotti medici u tamir mediku u għandi dubbi jekk għandhom xi inklużi dan it-tamir. U ċerti tamir għandu bżonn li kun hemm taħriġ speċjali tal-persuni li operawhom u m'hemm xejn fuq dan fir-rapport. U rridu niftakru illi proċeduri mediċi mhumiex standardizzati fl-Unjoni Ewropea u u ma differenti fi stat membri differenti, u nixtieq nixbet l-attenzjoni anke fuq il-fatt li hemm xi limitazzjonijiet illi, uh, kienu preżenti fl-emenda 56, per eżempju, fejn hemm miktub illi aħna qegħdin innaqsu u nillimitaw il-kompożizzjoni tal-panel li għandu li huwa responsabbli għall-evalwazzjoni. Irridu niftakru dawk li qed jiżviluppawhom dawn il-tamir. L-industrija u anki l-industrija ta' tamir mediku eh, huma importanti, ma nistawx naħluhom barra, rridu nagħmlu kull ma nistaw biex niksbu l-anijiet u jekk narmonizzaw wis, specialment meta niġu mbagħad eh, l-evalwazzjoni tal-HTA u it-tamir mediku rridu noqdu attenti li ma naħolqux iktar xkiel milli nħolqu inċentivi u u jinsan għamela mendi f'dan is-sens għal dan ir-rapport. Grazzi. Issa Signora Messner. Nibda billi nirringrazzja r-rapporter, l-argumentu interessanti ħafna u importanti li naħdmu fuqu u għal grupp għalde li rappresenta ħna nappoġġaw il-proposta u li konna mot wieħed biss flok 27 um, HTAs. ħafna drabi anke miktar minn waħda f'kull stat membru. U dana qed jibbenefika l-pazjenti Ewropew. U irridu naraw anki dettalji, però irridu nizguraw illi hemm ħafna xettiċiżmu mill-Istati membri. Il-Germania, fil-Germania tkellimna fuq il-problemi ta' sussidjarjetà, irridu naraw fejn eh, sen eh, sen poġu ruħna eh, biex intejbu situazzjoni minnaħat tal-pazjenti. Il-kwestjoni hija dawn il-regolament tal-HTA kif se irridu noqdu attenti x'tip ta' proċess se nużaw kif dawn l-istudji u d-data se jiġu prezentati u rapportar qed jagħmel proposti biex titjieb is-sitwazzjoni rridu naraw x'inhija l-pożizzjoni tagħna. U jiena naħseb illi peress illi hemm xettiċiżmu kbir fil-Kunsill mhix ħaġa tajba li aħna nipreskrivu il-kwestjonijiet fuq il-budget tal-saħħa tal-Istati membri. Issa il-kwestjoni e, li nespandu l-ambitu, anki din hija kwestjoni problematika kif għadha kif għalti signora sinjora Grostet. Illi ikonna il-medicini u anki tamir fl-imkien hija ħaġa komplessa għax dan jiddependi fuq it-taħriġ tal-personal xe esperienza għandhom u li ħaġa diffiċli li javalwa li wieħed jevalwa Mbagħad ħafna stati membri m'għandhomx l-HTA għal dat tamir mediku u jekk wieħed jitlob l-HTA għal prodotti li ma mhux qed jiġu użati eh, Jiena kontraporter għal regolament fuq it-tamir mediku għana aħna għamilna ħafna assikurazzjoni għal kwalità u data tajba. U rridu nikkonsidraw dawn affarijiet kollha. U jiena e, mod ġenerali nħoss li xtej għandha tkun obbligatorja kulħadd u importanti li konna ftejim li e, dinja ħaġa tajba ħafna għal pazjenti. Jekk kumbat l-implementazzjoni għandix tkun obbligatorja, irridu naraw is-sitwazzjonijiet tal-stati membri biex, biex ikonna verament progress għal pazjenti tal-Europa. Issa. Grazie ħafna, President. Jina nishtiq infakkar il-kollegi li dan id-dokument mhux qed joħloq xi ħaġa xi rivoluzzjoni. il sinjura ta' ir-rapport ehm, nixtieq nirringrazzja xil konklużjoni jibba diġa' teżisti kooperazzjoni fuq livell tal-Istati membri u mhux qed nitkellmu fuq l-awtorizzazzjoni imma fuq il evalwazzjoni tal-valur miżjud tal medicina jew inkella ehm, f'dan il-qasam tal medicina Il-prodott il-valur miżjud tal-medicina. Jiena qed nitkellem fuq l-ambitu. Huwa importanti ħafna li nitkellmu fuq dan it-tamir mediku. L-awtorizzazzjoni sir bandoħra. Irridu nitkellmu fuq il-valur Eh, miżjut eh, u l-evalwazzjoni xjentifika għanna bżonna ġdin tatina iċ-ċans li inqablu namlu para eh, gun dak li tina xjenza fuq il-prodott li ilu jeżisti u kif forsi avvanza. U il-qasam tal-farmaceutika jridu jagħmlu dan l-istudju komparattiv kif qed nisimgħu li wkoll isir fil-Ġermanja biex mbagħad ikun nistgħu narmanizzaw il-ftejmiet il-protokolli l-evalwazzjoni xjentifika eh, tal-prodott. Tal Għalhekk x'inhuwa il-pjantazzjoni? Dan se jolqot il-mediċini kollha, it-tam il-mediku kollu? Le, Jina naħseb rridu nitkellmu l-iktar fuq il medicin il-ġodda, eh, dak li huma innovattivi. Jina naħseb li tajjeb li jkun hemm studju minn dan il-att u l-aħħar punt dan kollu ma nistawx namluħ u dan jikontradixxi dak li qalu xi kollegi jekk ikun hemm eh, eh, ikun hemm dependenza l-indipendenza tal-esperti li jkunu eh, mhux autonomi għax qed jiġu finanzjati fl-istudji tagħhom minn ċertu laboratorji li jagħmlu l-mediċini. Aħna qed nitkellmu fuq l adn ta' ehm, l-Ewropa wara kollox meta nitkellmu ġi fuq trasparenza, il-viżibilità biex naraw xi valur miżjud eh, ta' dawn x'ikun il-valur miżjud ta' dawn il-prodotti. Jiena il-rapporter, sinjura għamlet verament bitċa xogħol kbira u tajba. Jena waraja, grazzi. Grazzi. Issa sinjura Koneċna. Biex nibda, nishtiq najt illi fil-laqa li mis għanna naħsbu fuq il-fat illi biex innaqsu l-impronta ekoloġika tagħna irridu namlu xi ħaġa fuq l-air conditioning u forsi nixtiequ nużaw daqsxejn iktar l-air conditioning. Dan kumment eh, personali tiegħi. Mbagħad ngħaddi issa għal dossier. Kollegi, kif kont eh, kif diġà għadt f'okkażjonijiet oħrajn. Jiena personalment il-proposta tal-Kummissjoni fuq l-introduzzjoni ta' evalwazzjoni eh, għal eh, għal-HTA aħna eh, għadna u importanti anki li narfu li leġistrazzjoni sempliċi ta' dan it-tamira bazi tal-evalwazzjoni tas sikurta u tal-evalwa eh, tal-effettività mhux qed jiggarantixxi li dan huwa pass il qoddim kif eh, kif huwa konfermat anki fi who tal-2014 it-teknoloġiji ta' saħħa għandhom ikopru e E, e, e, aċċess ikbar għal kura f'ħafna stati membri d-deċiżjonijiet huma differenti anki fuq l-istess medika, medicina. U ħafna drabi dana qed joħloq l konfużjoni u neħi trasparenza. U e ħaġa importanti li l-istati membri kollha jieħdu sem fil-evalwazzjoni ta' teknoloġija Eh, ta' saħħa. Għanna bżon ta' governance għawija. Illi aħna eh, ikolna eh, evalwazzjoni armonizzata għall-Istati membri u dan jfisser illi umbat se ikolna evalwazzjoni iktar ġusta u dan għetijaj nanki l-Istati membri żgħar bħal tiegħi li m'għandhomx riżorsi biżejjed biex jagħmlu evalwazzjoni ta' kwalità. Nilqa ir-rapport ta' tar-rapporter u jiena maħħa diġa akkooperejta għal dak li għandu xa għal aċċess tal-medicini fil unjoni Ewropea. Naqbel mal- Eh, mal-valur terapeutiku miżjut u anki li ninkludu anki l-pazjenti fil-governance u anki ninkludu anki l martrari fil-medicini. U importanti anki li naħdmu fuq il-possibilità namlu evaluazzjoni tal-prodotti eh, eh, diġa pubblikati. ħafna drabi l-evalwazzjoni tibbażaruha fuq evalwazzjoni waħda mal possibilità li wieħed ikqabbel Jiena daqsxejn id-dizappuntata fuq ċerti punti għax fil-proposta tal-Kummissjoni ma memx evalwazzjoni eh, obbligatorja, per eżempju, tal-tatamir eh, eh, mediku. U fuq dan uh, situazzjoni għadda l-istess, jina ma l-inkun nistan kompli kooperazzjoni tijaj, mux ta' tkun ħaġa sempliċi, pero rridu anki ninvolvu l-partit kolla interessati u rridu nifmu b'mod eh, xinu l-kontenut tal-proposta oriġinali. Naqbel mal-proposta li kunem approċċ iktar ekologiku, eh, kif għal anki diġa Demes Maker anki fuq il-fat tal- Ehm, fliexken tal-plastika għall-ilma, issa nisimaw minna sur pedicini. Grazzi, President, anki l-Kommissjoni għal-proposta u anki għal-rapporter eh, għal-ħidma taħħa. Li fl-opinjoni taħna eh, hija ħidma tajba ħafna. Il-rapporter kap bezon eh, semmi tiktar minn darba l-indipendenza tal-evalwazzjoni. ħna naqblu fuq da. Aħna nħossu koll li il-kooperazzjoni volontarja li sissa eh, kienet il-karatteristika tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qafa, f'dan il-qasam kienet importanti, però issa wasal il-moment biex eh, dan dawn nazzjonijiet niformalizzaw u ners u lejn situazzjoni obbligatorja u anki nistaw anki nestendu l-ambitu għal tamir mediku. Eh, jissorprendini il-ħsib ta' Signora Pieka illi qed jitkellem fuq armonizzazzjoni żejda. Kienu qed jakkużawna li aħna maħniex e- Ewropejisti. Dawn huwa importanti, il-kollegi li verament femmu e, il-problema huma il-kollega Rivasi u Koneċna għax e, jiena għal daqstant niproponi proponi għal kollegi tal-ICR, tal-IPP u tal-ALDE illi jitħlu iktar fil-font fuq l-argument. Aħna eh, favur eh, tal-proposta għax edat tilqa żewġ eh, bżonnijiet illi naqsu il- il- il-ħala minnaħa wahda u jgħatu anki proċeduri iktar faċli u jgħatu anki importanza għal pazjent. E, Fl-Italja e, kellna esperienza tajba ħafna f'dan is-settur, ħafna reġuni italjani kien hemm ġa e, per eżempju fil-Lombardija, fil-Veneto, fil-Toskana u fil-Lazio, anki fil-Puglia, e, fil-Nofsenar, però kien hemm bżonn anki ta' koordinazzjoni nazzjonali u għek Eh, nġibuħ fuq l-skala Ewropea nistaw naraw illi il-bżon ta' din il-koordinazzjoni fuq livell Ewropea hija ovvja. Eh, L-Italja per eżempju eh, l-esperjenza tal-Italja fil-early HTA ċoħe tal-effettività tal riċerka aħna aħna kontenti bi din il-ħagġa u nittamaw li nkun nistaw naħdmu fuq għamla tal-kmini possibli. Grazzi. Issa l-aħħar xadow hija s-Sinjora Milan. Madam Milan? She's not in the room. Then we go to the... Miex prezenti, mela naddu issa l-membri tal-komitat. Zewċ minuti kull wieħed l-ewwel persuna is-Sinjura Sommer. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich spreche im Namen von Peter Liese, der heute nicht hier sein kann. Fis, jina għed nitkellem fissen Peter Liese, għax ma setax ikun għaw illum, għax għed fewej dej fim Munich. Allora, issa taparsina Peter Liese. U għaj appoġġa proposta la kummissjoni u għajħossi li importanti mod partikolari il-parti li titlob li kunem dialogu iktar għawi bejn li jemmej u l-HTAs. U eh, jistaw jiffukaw fuq dawk l-osma li waslu għal progress terapeutiku għal pazjenti. Però situazzjoni ta' terapija hija differenti fil-pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea. Allora ma nistawx niproponu illi kunem hemm eh, użu terapeutiku wieħed E, irrit ikonna e, e, il-possibilità li ninvolvu terapija tal livelli iktar oli, jekk huwa possibbli, jekk u hekk dana ma jkunx possibbli għandu jkun hemm possibilità ta' opt-out. U possibilment għanna ninsaħu din il-possibilità ta' opt-out, vera għanna tkun naħa soluzzjoni di. Fuq il-kwestjoni jekk jkun hemm kunsens jew maġoranza. Fi trattati Ewropej dan il-prinċipju tal qm eh, Qualified Majority hija proposta, speċjalment jekk il-proposta hija eh, hemm ħafna reżistenza kontra tagħha fl-istati membri, allora f'dan il-każ għandna nużaw il-votazzjoni ta' maġġoranza kwalifikata. Issa skont il-proposta tal-Kummissjoni huwa possibbli li jkun hemm jekk ikun hemm deċiżjoni fil-gruppi, allora dina tista' tiġi mibdula min-naħa tal-Kummissjoni. E, fuq il-kwestjoni tal-proporzjonalità naħseb li għanna nersu l-istati membri u għanna e, nieħdu deċiżjoni illi l-HTA għanda tiġi e, irtratta mill kummissjoni jekk hemm problemi biha biss. Imbagħad l-aħħar ħaġa, il-fatt li nintroduċu anki it-tamir mediku u speċjalment dawk il-tamir mediku in vitro, rridu nqogħdu attenti ħafna għax la il-proposta e, tal-Kummissjoni u laqas dik tal rapporterija għal aħjar soluzzjoni. Allora l-Kummissjoni qed tipproponi proċeduri ta' skrutinju, ma dinja fuq il-kwestjoni ta' sikurezza. E, Il-prodotti li għandhom jiġi kontrollati minnaħat tal-sikurezza mumiex neċessarjament kwalifikati għal proċeduri HTA. Aħna ma nishtiqux li dan ikunu separati. Aħna allura għanna nikonsideraw HTA fuq livell Ewropew. Jekk hemm iktar minn ħames stati membri li għandhom proċeduri e, fil-pajis tagħhom. Caputo. grazie President. Id-dritt għas-saħħa u għall-aħjar kura u dritt li l-Unjoni Ewropea għandha tigarantixxi l-kulħadd, allura jinilqa' il-bidla tal-regolament fuq l-evalwazzjoni ta' teknoloġija sanitarja eh, korretta bil-proposti tal-kollega Soledad. Proposti li diġa aħna bilna fuq fil-rapport ta' inizjativa eh, għal-aċċess aħjar għal-medicini. Eh, uh, dan mandux ikun, lan mandux ikun biss li ntejbu issu billi neħu tfixkili, ma rridu waħda nieħdu l-opportunità wkoll biex nżidu l-kwalità tal-innovazzjoni u tat-teknoloġija tas-saħħa. Irridu il-prioritajiet klinika ta' riċerka norjentawhom u anki l-aċċess għat teknoloġiji tas-saħħa minnaħa tal-pazjenti. Jiena naqbel eh, illi il-HTA jieġi imtejjeb u anki għal mekkanizmu ta' kooperazzjoni stabli bil-parteċipazzjoni obbligatorja minnaħa tal-Istati membri. Però rridu niggarantixxu anke evalwazzjoni ta' proċess ta' kwalità olja eh, eh, u għanna natu lil dan għan trasparenti. Il-Kommissjoni tista' tieħu responsabilità tal-fatt li din il-proċedur taħdem tajjeb u li il-tħaddim għandu jkun indipendenti u pubbliku kif għalet il-kollega Soledad, però meta wieħed is li wieħed il-mediċini huwa settur sensittiv, irridu anki nieħdu prekawzjonijiet, anki organizzativi u u nevitaw illi jisir abbuż jew li jiġu evitati ċerti obbligi. Grazzi, issa nati il-mikrofonu il, il, il, il, il, il, il, il, il, il Grazzi. U grazzi anki li rapporter tal rapport li għamel għabbażi tal-proposta tal-Kommissjoni. Kien interessanti ħafna nisma dan id-dibattitu, nishtiqni ringrazzja anki għall appoċ ġenerali kem għal biex inkomplu kontinu il-kooperazzjoni eh, fl-Unjoni Ewropea għall-HTA u anki għal proposta u anki biex infakru illi din il-proposta qed tirrispondi għal appell propju minnaħa tal-Parlament. Jiena nixtieq anki ngħid li aħna mhux qed nibdew minn zero hawnhekk għandna iktar minn 20 sena kooperazzjoni fuq l-HTA u allura din id-darba nħoss illi wasal il-moment biex l-impenji f'dan il-settur inżiduhom u għalhekk ħriġna b'din il-proposta. U aħna naqblu mar rapporter illi dina il-proposta hija biex inżidu il-livell ta' evidenza xjentifika fl-Unjoni Ewropea kollha. <clears throat> Jiena nixtieq nagħmel xi kummenti b'mod partikolari fuq xi punti speċifiċi li tkellimtu fuq fid-diskussjoni u nixtieq nibda bil-kwistjoni tal-ambitu Għax eh, kienem eh, mistoqsijiet u anki opinjonijiet divergenti fuq dan. Jena nishtiq nispjega li minna tagħna aħna provajna verament nifukaw fuq dawk il-prodotti li aħna rajna li kienem l-ikbar valur miżjud biex nikkooperaw. U provajna niddefinixxu eh, ambitu bċertezza legali. U għal din ir-raġuni aħna morna fil- Eh, prodotti ċentralizzati u fuq it-tamir qed nifikaw anki fuq dak it-tamir illi għandhom riski iktar kbar. Aħna dan l-ambitu definajnieh b'mod attent u smajna bil-opinjoniet tal-partit interessati u fuq il-tħassib fuq il-tamir mediku fl-industrija u nħossu li l-proposta hija proporzjonali nishtiq nserraħ moħ eh, dawk il-kellima illi eh, fil fat li hemm eh, situazzjoni ta' differenti fil-tamir, għax għal stant l-ambitu għallura u limitatu maħniex se indahlu fil-regolament fuq it-tamir mediku eh, fuq dak li għandu xaqsam mal-kalendarju tal-introduzzjoni tagħhom. Nishti anki ngħid xi ħaġa fuq il-kwistjonijiet tal-elementi obbligatorji tal-proposta. Għax dan huwa punt importanti li smajna fid-dibattitu kollu kemmu. Nixtieq <coughs> dan il-każ nfakkarkom x'inhu l-għan prinċipali tal-proposta li huwa li aħna hawnhekk qed naqdu flimkien l-aħjar esperti biex jagħmlu xogħol konġunt u l-idea hija li dan ix-xogħol ma tiġi użat fuq livell nazzjonali u ma nirrepetux eh, il-ħidma li ġasaret fuq livell nazzjonali. U importanti f'dan il-kuntest anki illi niċċaraw xi tfisser xi fissru rapport eh, kliniku konġunt. Ah, eh, pratikament infissru li huwa rapport ġenerali mux qed nirċevu rapport li jgħajt illi din teknoloġija jgħar minn oħra imma iktar eh, rapport xjentifiku li kun inklużiv, ġenerali fin-natura tijaw. U, u nixtieq nikkommenta fuq il-tħassib tal-lize fuq dan, jien naħseb illi huwa possibbli li nħarsu lej komparaturi differenti fir-rapport u aħna din hija ħaġa li nistgħu nikkontemplawha. Minnaħa l-oħra. Hemm possibilitajiet eh, kbar għall-istati membri la darba jkun inklużu dan is xogħol fis-sistema nazzjonali li jagħmlu evalwazzjoni tal-elementi non kliniċi u anki li jisegwu l-konklużjonijiet fil-evalwazzjonijiet tagħhom nazzjonali u anki hawnhekk e, e, qed nara li ħafna nies dana femuh li aħna maħniex qed nindaħlu fil-programmi e, tal-kura tas-saħħa jew fuq il-prezzijiet ta' rifużjonijiet fil-każ tal-mediċini. U mbagħad nixtieq nitkellem fuq ir-rwol tal-Kummissjoni Ewropea kien hemm anki xi mistoqsijiet fuq da xi kwistjonijiet u nixtieq niċċara illi skont il-proposta tagħna aħna dak li nistennew mill-proposta huwa li l-istati membri għandhom ikunu fuq qudiem biex jagħmlu l-xogħol tekniku, għandhom ikollhom l-aħjar esperti eh, biex jagħmlu dan. Il-Kummissjoni qed tagħmel eh, xogħol ta' verifikazzjoni biex tiżgura li eh, il-passi kollha ta' proċedura jiġu u anki li mbagħad jiġu pubblikati dawn ir-rapporti la darba jsiru. U dan wassalni anke għal kwestjoni tal- bilanċ bejn l-atti ta' implementazzjoni dawk eh, delegati u l-istati membri involuti fuq dan. kienem anki mistoqsija fuq dan. Aħna ipprovajna, najdu li mumma l-elementi principali tal-proposta u mbagħad il-proposta se nintegrawha b'xi atti delegati iktar tard. Huwa importanti li ninkludu l-esperjenza l-iktar persuni esperti ġusti meta nitkellmu fuq din il leġislazzjoni għal din ir-raġuni aħna nixtiequ nużaw il-ħidma li attualment għaddejja fil-azzjoni konġunta biex ikonna l-aħjar esperjenzi fil-autoritajiet uh, kompetenti nazzjonali nista nizgurakom illi l-indipendenza, il-trasparenza, e, il kualità u tal-partit interessati huma elementi essenziali tal kommissjoni u dan nittamaw li rifless fil-proposta u aħna se nistudjaw b'interess kbir il-proposti differenti u anki l-emendi li se jiġu prezentati Fuq dak li għandu xaqsam mal-votazzjoniet, aħna ħadna notu illi kienem xi proposti biex nżidu il-livelli minimi. Eh, Minna ħatana tagħna aħna nixtiequ li nilħu l-konsens u dan huwa anki marbut mal fat ma dak li għatina fuq natura u l-ambitu tal- eh, tal-evalwazzjoni konġunta. Aħna għalina l-miratana jgħal nirħu konsens fil-grupp ta' koordinazzjoni. Min eh, huwa dak li se implementa il-xogħol fuq dan fuq din il-perspettiva importanti li meta din il-kooperazzjoni mbagħad impoġġuha f'qafas legali biex niżguraw li kien hemm accountability u responsibility li hemm bżonn, għal din ir-raġuni aħna għażilna is-soluzzjoni li se jkollna l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti bħala membri tal-grupp tal-koordinazzjoni Umbat wara, eh, bekk umbat ikonna disponibilità tal-aħjar esperti biex jamlu il-ħidma teknika. Dan huwa dak li esprimejna fil-proposta u naħseb li dan se jgħinna verament biex niksbu l-għaniet tagħna, ċoe l-użu ottimali tal-rizorsa u tal-prassi eh, l-aħjar prassi disponibli. Nittama li rispondejt tal-mistoqsijiet li liktar importanti. Last but not least. Grazzi ħafna l-aħħar mhux l-inqas nisimgħu ir-Sinjura Rapparto nis-Sinjura Gabar Ruiz. Mela malaj malaj kun u għan nirringrazzja Shadows kollha kif ukoll il-Kummissjoni għal dan kollu l intqal għall attitudni kostruttiva. E, jiena naħseb li kulħadd qed jara dan bħala ħaġa tajba li qed nkomplu naħdmu rek ninsisti li ejja ma ninsewx li qed nitkellmu fuq xogħol xjentifiku ta' kwalità ma nistawx nippermettu nitilfu l-fiduċa għalhekk eh, l-industrija ħadd gawdi jekk ikun hemm xi speċi ta' ċertifikat jagħti valur miżjud u dan jista' jagħti aċċess aħjar lill-pazjenti eh, għal xi ħaġa li għandha valur ċar. U għalhekk dan il-punt ċentrali ta' proċediment li huwa ċar li huwa xjentifiku u trasparenti naħseb li jinnexxinna naslu għal bil u hemm bżonn. Grazzi. Thank you very much. Grazzi tasso u bekk nistgħu nagħlqu dan id-dibattitu fuq dan is-suġġett dwar it-timetable l-emendi l-iskadenza hija 13 ta' Ġunju fil-11 ta' filgħodu nivvotaw fil-Kumitat Envi fit-13 ta' Settembru <coughs> matul meta nkunu Strasberg. U l-vot fil-plenarju qed nistennew li jsir fil- Eh, sessjoni ta' l-ewwel sessjoni ta' Ottubru. Grazzi tal-li parteċipajtu, nirringrazzjaw l-Kommissjoni u morru mal-ewwel mal-punt li jmiss iġifieri tnedija ta' infrastrutturi għal fuels alternattivi fl-Unjoni Ewropea wasal iż-żmien li nagħmlu xi ħaġa. Nisimgħu l-ewwel is-Sinjura Kristel Skallemos, eh, rapporter. Iva, grazzi tal-li tajtni din l-opportunità biex nispjega dan is-suġġett se nipprova nispjegaw lkom fil-qosor għax il-ħin tar dal-għodu. Hawnhekk għandna opinjoni għal kumitat trans tra trasport. Huwa importanti li nefasizzaw l-fatt li rridu naġixxu issa <laughs> fl-Unjoni Ewropea aħna bilna li jkollna ekonomija li tuża inqas karbonju. U skont il frejim ta' Pariġi l-Ewropa hija obbligata biex tnaqqas sal-2020 bi 20% il-GHGs u b-40% sal-2030. Biex nilħqu din il-mira bżonn li niskuraw li l-alternativi jeżistu, nitkellem dwar il-fuels biex naslu għal dan għanna bżon l-infrastruttura li tippermetti dan li tkun tiffunzjona Jena Jiena nixtieq nenfasizza il-fatt li dan il-pjantazzjoni għal fuels alternativi nilqaw huwa importanti l-infrastruttura teżisti fl-Ewropa. Għandna bżonn ristruttura tal-pjanit nazzjonali u dan mhux qed jiġri għal issa hemm il-responsabilità tal-istati membri wara kollox huma jridu jerfa'wa din ir-responsabilità biex naslu għal dawn l-anijiet. Jiena qed inkun diretta fuq dan. Hemm div diverġenzi kbar ħafna bejn stat u ieħor. Hemm ħafna stati li mhumiex qed jirħu l-miri. Allura kif se naslu għall-aħħar hemm bżonn approċċ iktar maqut meta nitkellmu fuq eh, fuels alternattivi, eh, id-dinja lesta l-industrija għandha soluzzjonijiet ta' natura teknika ma qed jistennew li xi ħadd jgħidulhom li jistgħu jibdew. Għalhekk kollu kollox jiddependi mill-istati membri li dawn joħolqu l-infrastruttura sabiex il-kumpaniji tagħna jkunu jistgħu jibbenefikaw imbridu ekonomija li tuża inqas karbonju rridu naraw xi fuels alternativi għandna dispożizzjoni. Għalhekk fl-abbozza opinjoni għall-Kumitat Trans jiena rrid noħroġ ċar li hemm bżonn l-azzjoni noħduha issa, hemm bżonn naġixxu ta' malajr. Jiena nagħmel appell l-Istati Membri biex ixamru il-kmiem jibdow jaħdmu, jaħsbu biex joħolqu, jibnu din l-infrastruttura biex ikonna u kol il-mappe pal-network ta' TNT. Bżon li l-azzjoni tittieħed. Il-konsumaturi iridu jibdow u il kumpanniji u koll iridu jibdow jaħdmu seni għafaw, jina naħseb l-affarijiet u maċarissimi. Il-fat jibqa li rridu naġixxu, naġixxu ta' malajr u l-istati membri jemżon u kol jamlu xaħġa. L-istati membru wedu li jamlu dan emissa mill-klim rridu għal-fatti. Aħna fil-Kumitat MV irridu naraw li dan kollox isir fir-rispett tal-blikbar rispett tal-ambjent u anke tibdil tal-klima. Ċifri jiena nispera li l-opinjoni tistaw taqblu maħħa, jiena nifsi sen resaq xi emendi Imma nistenna bil-ħerqa nisma xandkom xtejdu intom. Nispera li nistaw naqblu, nistaw nkunu u nibqaw ambizjużi li l-istati membri hemm bżonn li jibdow għalhekk kirdu nagħmluhom xi ftit tal-pressjoni biex nilħqu l-anijiet li d-deċidejna u kol skont il ftajim ta' Pariġi. Għandek l-ewwel shadow rapporters 3 minuti u 2 minuti għandkom għad-dispożizzjoni tagħkom minn flok is-sur grib għanna il-Senjura Sommer għal-grupp tal-PPO. Iva, grazzi ħafna. President, kollegi, jiena għatni nirrapprezenta il-kollega il-Senjur Andrej Gritz li kiteb eh, bl-Inglis u għarra il-Parlament Ewropo adotta il-direttiva fuq fl-2014 fuq l-infrastruttura għal fuels alternativi u nafu li fl-implementazzjoni qed għandha xi intoppi hemm xi sfidi ovvjament il-problema tal-infrastruttura li ma teżistix għal vetturi li jaħdmu bl-elettriku. Imma mux tibdil fl-infrastruttura rridu naraw u kol fuels alternativi possibli il-gas naturali se jkun bżonnu biex innaqsu it-tniġis mill-vetturi ta' trasport eh, heavy duty. Għanna u kol eżempji tajbin ta' dawn il-kuruturi ta', ta LNG hemm bżonn li l-fondi jkunu wkoll biżejjed nridu naraw li fl-MFF dan kollu jiġi rifless naraw ukoll x'ikunu l-prioritajiet tal-istituzzjoni finanzjarji tal-Ewropa. Rridu naraw x'sinerġiji wkoll se nsibu fl-akki eh, aħna qegħdin naħdmu fuq direttiva tal-vetturi ndaf u r rapportor tad direttiva Jiet li iż-żewġ direttivi dawn it-tnejn qed naħdmu fuqhom ikunu allinjati biex nibqgħu koerenti. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa, is-sur Demes Maker. Iva, grazzi ħafna um, Presidentu kollegi. L-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzja Sinjura Xaldemuż, il-rapporter tagħna Il-Kummissjoni Ewropea u Sinjur de qed jeduna l-Istati membri irdu jagħmlu sforz ikbar biex jaraw li dan it-tibdil e, isir ġifiri mobilita minnajr emissjonijiet, ovvjament affarijiet tajbin, imma nafu tajjeb li anki biex nirrispettaw il-ftejjim ta' tibdil tal-klima u dan huma huwa importanti, imma ma ninsawx ukoll il-kompetitività internazzjonali tal-ġejjieni jekk l-Unjoni Ewropea trid li tibqa' <clears throat> minn fuq ta' u dimnet eh, fis-suq tal-vetturi irridu namlu dan ix-xogħol inkella ma nagħmlux se naslu biex niġġieldu kontra il-kompetitività li konna il-know-how, li konna l-expertise, il-teknoloġija avanzata. Iva, rapportor kella raġun tejt li nitkellmu dwar il-dak il-dak il xol li sir fid-djar u fl-industrija meta nitkellmu fuq it-TNT ma ninsowx l-infrastrutturi eh, minnaħa tal-privat, tas-settur privat. Il-fuels alternativi iridu jarraw li l-vetturi eh, ma, ma, jkollhomx emissjonijiet. Ġifieri vetturi indaf dan se jgħinna biex inkunu iktar kompetittivi kif qed kom qabel hemm il-prinċipju tan neutralità enerġetika dan huwa punt importanti. Hemm bżonn li dan it-tibdil issir kompletament u biex naslu dan jieħu żmien tiegħu ma jistax isir u l-affarijiet millu malada. għalada. Hemm bżonn nafu li bejn ir-reġjuni bejn stati membri hemm diverġenzi hemm bżonn naraw kif insibu soluzzjonijiet li noħol ukoll l-ambjent favorevoli. Meta nsemmi differenzi fir-reġuni, fi Flanders per eżempju, hemm iktar zoni eh, eh, iktar u iktar bliet, imma mbagħad pajjiżi oħra iż-żoni rurali huma ħafna ikbar meta nqablu. Hemm bżonn nuru ċertu flessibilità. Issa, fuq l-anijiet, fuq medda eh, qasira ta' żmien u medda medja ta' żmien dejjem fuq l-emissjonijiet jiena naħseb li Issu għal dan it-tip ta' vetturi rridu kol nifaċalitaw, naraw li kunem l-infrastruttura xirqa. Rridu naraw li f'dan issu ikunem u koll offerti. Tajjeb li qegħdin f'din il-kooperazzjoni li hija kostruttiva se tkun tajba l kulħadd. Iva, il-President, grazzi. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Issu uh, isklerek. Grazzi, ħafna, President. Xi għandi kelmtejn fuq dan um, li qed insemmu hawnhekk fil-passat fl-2013 meta innegozjajna din id-direttiva dwar l-infrastruttura u l-fuels alternattivi, il-Kummissjoni kienet ipproponiet għanijiet li kienu vinkolanti sal-2020. Imma fil-frattemp rajna numru ta' kompromessi meta ġejna dibattitu mal-Kunsill. Il-fatt issa li qegħdin nitkellmu li ċertu punti se nipposponuhom sal-2025 u anki għanijiet li mumiex li mux bil forsi ikunu ta' bil-fors. nitkellmu fuq skadenzi inkwantu għall-istrateġiji nazzjonali li jridu jiġu formulati għabbażi tal-dawn l-istrutturi. U dan kolluħa sentej u nofs. Fil-parlament tkellimna fuq dan fl-2016 u fl-2017 ir-riżultati deplorabli Żewġ stati membri laqas biss batu il-strateġiji nazzjonali u mbagħad oħrajn li ħadu kuntesti nazzjonali li huma iktar ta' natura politika aktar minn kollox. U li laqas biss ikopru il-territorju kollu tal-pajjiż. Għalhekk jekk aħna naraw sa fejn ma wasalniex fis-settur ta' trasport jekk naraw sa fejn għadna niddependu mill-fossil fuels u il-fuels li ġejjin mill-fossili. u naħsbu fil-comprehensive network li wkoll jaħseb fil-periferija tal-Unjoni Ewropea. U jekk aħna qed ngħidu li dawn il- il- fuels alternativi se naslu għalihom biss fl-2025 aħna se naqgħu lura se jkollna dawn il-fuels alternattivi mhux se nkunu il-konnessjoni tagħna se jisfaw fix-xejn se nibqgħu ndependu mill-fossil fuels u dan kollu għax l-istati membri mhumiex kapaċi li jilħqu l-anijiet f'dan il-qasam u lanqas li jirrispettaw il-ftejmit ta' Pariġi. Għaxar stati membri laqqas biss u row ix-xewqa li ikollhom infrastruttura biex ikunu jistaw il-vetturi li jatmu bl-elettriku jiġu charged. Insemmu ħafna ta' spiss dawk li huma responsabbli li jaraw li jkun hemm avvanz fis-settur tat trasport fl-Ewropa mm, semmi pereżempju il-trasport fuq ix-xmajjar. Għalhekk jiena nipproponi li l-Kummissjoni taġixxi għax inkella irritju li ma naslux bin netwerk ta' TNT fl-Ewropa l-anijiet hemm bżonn li jkunu ta' bil-fors għax issa l-istati membri eh, peress li dawn ma kinux forzati jagħmluhom iddeċidu jagħmlu li jridu. Grazzi ħafna. Grazzi President. Meta nitkellmu fuq din il- dawn ir-regoli li nsibu fil-pakketta, it-tieni pakketta mobilita huwa importanti ħafna. Eh, u għanna insibu miżuri speċifiċi għall-investiment fis-settur. Nati eżempju, l-electric charging points, jina naħseb li dan għandu jkun punt importanti ta' kull strateġija nazzjonali ma sfortunatament qed naraw li dan mhux dejjem isir. L-Italja u xi stati membri oħra sissa dejjem imorru għal gas naturali. Hemm pjanta interoperabilità li jrid irid jitlesta. Xi pajjiżi enfasizzaw ukoll importanti qed jenfasizzaw li għadhom jibqgħu jużaw il-fossil fuels u fl-Italja, ippruvajna nsibu alternativa għal dan, nixtiequ li pala Kumitat tal-Ambjent li aħna eh, naħdmu tajjeb naqbel ma' Sinjura Rapporter sabiex insibu ukoll soluzzjoni intelligenti, smart solutions u immorru lilin mill parametri eh, minimi li nsibu anki fid-direttiva tal-enerġija eh, tal-bini. <clears throat> ċittadini li jgħixu fl bliet irridu naraw li daw għatma eh, eh, eh, tinqata tal-provvista tal-enerġija tagħhom. Aħna rridu nkomplu naħdmu fuq dan kollu b'mod iktar ċar ngħidu li hemm bżonn investiment mhux biss qabel l-2020 ma li dan ikompli anki wara l-ikbar intop li u huma li il-vetturi li jatmu bl-elettriku huma limitati, ma tantx hemm minn fejn wieħed jażel. U għadna l-bot ħafna mill-li nilħu il-miri tagħna għal l-arja u dak li aħna l-arja nadifa, sinjura dalli qed tagħmel biċċa xogħol tajba fuq dan, nisperaw li nkomplu f'din il-vena. Iva sa biex nagħlqu l-shadows. Kalaqna il-shadows issa, sinjura dalli. Grazzi. Nishti jiena nirringrazzja Sinjura xal demoż għal dawn il-punti importanti li għamlet fil- proposta din dan il-pjan fuq direttiva ta' fuels alternativa hija proposta tajba għall-revizjoni ta' suġġett tal-carbon dioxide u qed naraw li ħafna drabi nejdu li eh, intop eh, kbir dwar dawn il-vetturi li ma jniċsux hija l-problema tal-infrastruttura, ma dan mhux minnu eżattament. Jiena nirreferi għal analiżi studju li sar mill-Electromobility Platform li inkonferma li għal vetturi tal passiġira mhix il-nuqqas tal-infrastruttura imma il-fatt li ma hemmx biżejjed vetturu ta' dan it-tip m'hemmx minn fejn wieħed jażel. Minn dan l-istudju nsibu bħala medja li ħames eh, fl-2017 fl-Ewropa kien hemm ħames punti fejn jistgħu jiġu ċarġati l-vetturi tal-elettriku. U jekk l-istud jekk il-pajjiżi ikomplu bil-pjan tagħhom irid ikun hemm għaxar eh, vetturi għal kull charger skont ġifri l-mira, imma jina naqbel ma dawk li qed jgħidu li investiment iktar hemm bżonnu kemm qabel u kemm wara l-2020 ġifiri għax il-bejħ ta' dawn it-tip ta' vetturi se jola. Lokazzjoni, kapabilità, l-interoperabilità, ma punti eh, u u l-sforz tal-gvernijiet, tal-autoritajiet u anki il municipalit huma importanti ħafna jiena eh, naħseb li s-settur privat, l-settur pubbliku hawnhekk irid eh, jagħmel kampanje biex in-nies ikunu iktar jafu x'qed jiġri jkun hemm iktar inċentivi hemm ir-rwol ukoll settur privat dan irid juri eh, jipprova li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 Issa li segwej, jina kont segwej dan is-suġġett fl-2014 għal grupp ta' Alde, issa jina xadow fil-kumitat trans għalek jina xtaqt najt xi ħaġa u verament minnu li din il leġiżlazzjoni tal-2014 ma kienieċ ambizjuża daqskemm xtaqnija l-proposta tal-Kummissjoni kienet aktar ambizjuża U anka l-Parlament kienu aktar ambizzjuż għax aħna nafu li jista' jsir ħafna u anka fit-trialogu l-istati membri talbu perjodi ta' implementazzjoni twal u din hija il-problema. Għaliex inti tista' tagħmel dan mod dirett għaliex naħseb li għandna perjodu ta' implementazzjoni sa l 2020 jew l 2022 skont jekk qed nitkellmu fuq it-toroq jew inkella eh, l-miet interni imma li ħaġa importanti hija li qabel l-fejn 2030 ħankunu konkludejna il-core network ta' 10T U din hija iżjed ambizzjuża mit-tenti f'ċertu każijiet li konna din dan in-netwerk alternattiv imma dak li aħna isna huwa eżattament kull stat membru x'jista' jagħmel x'tip ta' infrastruttura teżisti diġà. Aħna m'għandniex qed nitkellmu biss dwar il-mobilità elettrika imma numru ta' aspetti differenti. Ovvjament aħna nixtiequ li jkollna enerġija li tiġġedded li tista' tiddaħħal fis-sistema u għalhekk aħna nixtiequ naraw reviżjoni għaliex nixtiequ li l-affarijiet ikunu aktar stretti, il kondizjonijiet ikunu aktar stretti, il fondi disponibbli hemm il-mezzi biex ikonna din it-tip ta' mobilità u hemm ċertu stati membri li rnexxilhom ħadu azzjoni u għamlu ħafna biex iżidu eh, l-infrastruttura ta' enerġija alternattiva. Imma jekk ma nħedux aktar azzjoni, mhux xinna neħu l-għanijiet tagħna għalhekk huwa importanti li l-Parlament jagħmel sqarrija u jinkoraġixxi lill-Kummissjoni sabiex tagħmel pressjoni azzjoni biex ikonna dekarbonizzazzjoni. Grazzi ħafna sana dil-kelma lill-Kummissjoni, il sinjura Depri. Thank you, Mr. Chair. I am replacing Mr. Iva jtneħu post, il-Sinjura Depri, għaliex ma setax tingħaqad mad dibattitu. Nixin ringrazzja il-rapporter, nixin ringrazzja l-membri tal-Komitat tal-Abbozz tal-Opinjoni u l-Kummenti li ġivejna illum. Aħna naqblu 100% ma dak kollu li jintqal mhux dejjem il-każ, imma f'dan din id-darba iva. U għamilnu. Il-priorità ewlenija għalina bħalissa hija li nżidu l-koordinament, nżidu l-kollaborazzjoni mal-istati membri fl-implementazzjoni ta' dawn l-oqsfa nazzjonali ta' kwalità, aħna naqblu 100% tal-livell tal-koerenza hija l-livell tal-medja e, f'dawn din politika miex dak li nixtiequ jew dak li naħsbu li huwa meħtieġ, imma bħalma ntqal b'mod tajjeb minn numru ta' membri tal-kumitat illum hemm bżonn nagħmlu differenza bejn id-disponibilità tal-infrastruttura struttura eh, pubblika jew privata, anka minn perspettiva pubblika, naħseb li għamilna progress eh, mal-pubbliku għanna madwar 137.000 eh, puntit biex wieħed jiċċarġja meta mqabbel ma 700.000 vettura. Ovvjament ma nikkunsidrawx il-differenzi reġjonali fejn bżonn nkunu aktar attivi. Dan huwa punt tatluq tajjeb issa is-sejħa hija lill-industrija sabiex tagħmel aktar vetturi disponibbli sabiex nissodisfaw eh, il-bżonni differenti differenti tal-istati membri hemm eh, politiki ambizjużi differenti rridu nassiguraw ukoll qegħdin nersqu lejn l-interoperabilità tas-servizzi din hija xi ħaġa importanti ħafna għal konsumaturi li jiġbru il-vettura għaliex bħalissa hija diffiċli wisq li l-ċittadini jivvjaġġaw bil-vetturi elettriċi. Huwa importanti ħafna u koll li aħna nużaw il-fondi li għanna, aħna edin naħdmu laqis sabiex nassiguraw eh, azzjoni ta' priorità għal fuels kollha alternativi aħna nkomplu eh, bi blending tal-grants, eh, tal-otijiet eh, fis sistemi eżistenti u din hija xi ħaġa li għandha tkompli u l-aħħar ma mhux l-inqas jiena naħseb li huwa importanti li aħna verament inħarsu lejn il-bżonnijiet biex nistabilixxu din l-interoperabilità tas servizzi tas-suq fl-Unjoni Ewropea kif ukoll azzjonijiet leġislattivi u mhux leġislattivi għax verament li tkun ċara l-konsumaturi li din hija xi ħaġa sempliċi u effiċenti li wieħed juża vettura elettrika b'mod transkonfinali. Nixtieq intenni il-fatt li minn perspettiva tal-Kummissjoni hemm bżonn li nippromuovu l-alternattivi kollha fis-settur tat-trasport, jiġifieri biex inkunu neutrali għal dak li hija teknoloġija, il-gas naturali hija alternattiva ċara anka fit-trasport fuq um, distanzi twal u l-aħħar mhux l-inqas aħna nibdew b'evalwazzjoni ta' din id-direttiva fl-2019 irridu nqisu wkoll ir-rapporti li l-istati membri rridu jibgħatu lilna fuq l-implementazzjoni tal-qafas nazzjonali. E, iġifieri rridu nikkonsidraw dan kollu imma nista' nserħilkom moħħkom li qegħdin neżaminaw dan kollu ħan neżaminaw il-bżonnijiet biex nevalwaw u neżaminaw din id-direttiva u r-rilevanza tal-mekkaniżmi kollha differenti biex intejbu l-effettività tagħha. Grazzi ħafna u fl-aħħar ngħaddi l-kelma lura għal żewġ minuti lir rapporter Grazzi ħafna kollegi għal kummenti kollha li rċivejt minn għandkom jien nara li mod ġenerali aħna qbilna u nittama li nagħmlu xi ftit emendi u mbagħad inkunu nistgħu nagħmlu l-opinjoni aktar ambizzjuża naħseb li hemm bżonn ta' dan jekk il-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea taqbel magħna għalhekk forsi għandna bżonn neħdu pass lilin biex inkunu aktar ambizzjużi f'dan il-qasam. Issa hemm l-iskadenza tal-ġimgħa d-dieħla nhar tlieta u jina nittama li tamlu l-emendi, t-proponu emendi sabiex ikonna opinjoni sabiħa u ambizjuza. U jina nittama li il- eh, Kumitat ta' Trasport jis eh, l-opinjoni tagħna. Grazzi ħafna issa dwar l-iskadenzi. L-iskadenza għal l-emendi hija 12 ta' Ġunju ħanivvotaw fil-Kumitat Envi fl-10 ta' Lulju votazzjoni fil-Kumitat Tran fl-24 ta' settembru u l-votazzjoni fil-plenarja għat irridu niddeċidu fuqa. Issa naddu għal punt li mis Iġifiri il-kwalità tal-ilma maħsuba għal eh, konsum tal-bniedem. Aħna bizna naqra il-ħin għalek eh, jina ħajkolli inżom dan eh, kem jista' jkun Eh, ħankun stret ħafna bil-ħin. Ħanaddi il-kelma l-rapporter għal ħames minuti bħala pala eh, eh, kummenti inizjali, tlet rapporti, tlet minuti għal shadow rapporter zumbat fl-aħħar nerġanati, ħames minuti l-Kummissjoni sabiex tirreaġixxi mbagħad lura l-rapporter naf. Jiena shadow rapporter għal file. Jiena Ovvjament ukoll nixtieq li kolli iżjed ħin għad diskussjoni ma rridu nieqfu eh, fin-nofsija preċiż il-laqa. Ngħaddi l-kelma sur Danta. Grazzi ħafna, President. Jiena nipprova nżomm mal-ħames minuti li għandi allokati. Din il-proposta direttiva se tikkoreġi l-ewwel korrezzjoni tal- 88, ġifiri l-ewwel waħda kienet tal-1980 il-Kummissjoni trid tara li l-lista tal-parametri tal-ilma tax-xorb timbidel, naraw ukoll ġifieri x'numa r-riski kollha fil-produzzjoni fil-katina tal-produzzjoni kollha kemmi hemm ukoll it-trasparenza u l-aċċess tal-konsumaturi eh, dwar l-informazzjoni tal-ilma li jkunu qed jixorbu u u kol tiftaħ dibattitu fuq dawk il-prodotti li jkunu f'kuntatt mal-ilma waqt il-katina kollha. Dedeja hija li nalinjaw il-parametri ta' kwalità u noħolqu ukoll kuntest politiku li jkun aħjar bi favorixxi l produzzjoni ta' din ir-risorsa. Imma hemm xi djufijiet, hemm xi problemi bih fil-rapporti ma tantx għandu proposti prattiċi U meta nitkellmu l-aspetti ta' distribuzzjoni interna, l-obbligu tal-sampling per eżempju. Jiena tal-fema li l-istudju tal-impatt mhuwiex qed jagħmel estimu tajjeb tal-lat finanzjarju ta' dwar il-produzzjoni u anki il-prezz tal-ilma l-konsumatur. Mm, nerġa' nitkellem fuq dan il-punt. Il-fatt li jagħmel prinċipji ta' prekawzjoni u qed jista' jikkritikom imħabba il-sustanzi li nsibu anki f'dawn il-parametri ta' kwalità. Ġifiri, fil-proposta tal-Komissjoni jemżon niċċaraw dawn il-punti jina u koll jidri li l dirett direttiva kif taqbel ma' leġizlat regoli oħra, speċjalment il-direttiva il qafas dwar l-ilma, l-użu tal-ilma fil-produzzjoni tal-ikel dan kollu jrid jiġi ċarat. Għalhekk jiena qed nipproponi numru ta' emendi sabiex naġġornaw il-parametri tal-ilma tax-xorb skont ukoll kif qed tgħid il-WHO nċaraw u kol il-ċertu partita dan il-rapport il-fat li ridu jirrispettati normi ta' kwalità tal-ilma naraw u kol jekk ikun xem riskju għal saħħa tal-bniedem jekk meta jkollok iżjed sustanza li l-livell tagħha jola parametri Eh, li jakkumu li l-sustanzi tagħhom ukoll jakkumulaw allura jibidlu il-livell. Is-sistema tal-derogi t tittiġi aġġornata. Naraw li jkun hemm konformità iktar efficienti u iktar ta' malajta l-istati membri. Mela, alla tekniku issa fuq l-approċ mm, dwar il-riskju, naħseb dan il-prinċipju rridu nżommuħ. Aħna nafu li għal direttiva fuq il-DCE u fuq il-riskju irridu u koll naħseb nsaħħu dak li qed tgħid il kommissjoni għax hemm riskji fejn Eh, fċertu postijiet per eżempju il jessa fejjem it-tfal żgħar, il-djar tal-persuni anzjani. Ġifiri, fej kunem eh, nis ħafna nis joqodu f'bini wieħed. Hemm bżonn ġifiri li il qed jiġi propost li kull tip ta' bini jiġi tratta b'mod l-istess jien qed ngħid li le. Il-proposta il proposta tal kummissjoni dwar il- il-bini minn xiex ikun mamul il-bini hemm ċertu numru ta' stati membri li qed jagħmlu proposta. Naħseb din hija proposta interessanti fuq dan. Issa, eh, l-ilma ta' kwalità, ovvjament dan għandu jkun eh, eh, priorità għal kulħadd li kulħadd jista' jkollu l-ilma jiflaħ jħalla salih u naraw li l-affarijiet ma nagħmluhomx diffiċli biex nattwawhom dwar il-konsum, il-kwalità tal-ilma, rridu l-informazzjoni dwar dan, l-informazzjoni ġenerali għet jisib fuq l-internet u hemm ukoll informazzjoni li tkun isa iktar pedagogika, li tkun iktar ta' informazzjoni. Namlu distinzjoni fuq dan, dawn kienu l-punti li għajem jien, grazzi ħafna. Um, grazzi ħafna sal-ewwel shadow rapporter. Thank you. Uh, three minutes really isn't. Is-Sur Palmer iva tlet minuti verament mhux biżejjed ħin biex inkopru direttiva tant importanti bħal din li tkopri tant kwistjonijiet importanti għalhekk mhux ħajkun possibbli nlaqajjem il-punti kollha li xtaqt nagħmel. Jiena nixtieq nibda bi punt importanti ħafna, naħseb li ħafna minna jeħdu ħaġa ovvja li meta e, niftħu l-vit l-ilma li joħroġ ħafna drabi huwa e, nadif u sikur. Imma ovvjament dan mhux il-każ għal kulħadd u m'għandniex ninsew dan il-fatt. Għalhekk il-ħaġa li trid tmexxi l qudiem din id-direttiva u l-approċċ tagħna fiha u għal fatt li fl-2018 fl-Unjoni Ewropea kull ċittadin kull imkien għandu jkun jista' jkollu dan id-dritt, jiġifieri li jkollu aċċess għal ilma tax-xorb nadif u aċċessibbli. Għalek, jiena nishtiq nwieġeb għal ċertu kwistjonijiet importanti ħafna eh, u l-inizjattiva ta' ċittadini fuq id-dritt tal-ilma qajmet kwistjonijiet importanti u m'għandniex ninsewhom. M'hemmx dubju ma xorta, għaliex naħseb li importanti li l-grupp tagħna mhux sorpriża kom ħasiba diffiċli ħafna li tappoġġa kwalunkwe proposta f'din id-direttiva u toġibit li għalija li jistaw jarawna li nkur qegħdin indajfu l-approċċ tagħna għas-saħħa pubblika. Dan ħajkun enfasi importanti għal ħidma tagħna fuq din id-direttiva u aħna assolutament nifmu u jiena naqbel li l-aħjar politika tal-saħħa pubblika hija politika li tiħossib il-saħħa pubblika imma ma tqajjimx eh, inkwiet jew tħassib Importanti li konna dan il-bilanċ, bżonn naħdmu għad-dettal tal-proposta unkunu nkunu qegħdin niksbu dik dak il-bilanċ li kun l-ikbar test tal-jina l-koll. Biex ikunu nistgħu naslu għal pożizzjonijiet ta' kompromess ħanati żewġ eżempju ostra l-ewwel net l-endocrine disruptors, ovvjament, aħna qed naraw dejjem aktar tħassib u aktar provi eh, dwar dan u ħajkonna nsibu kompromess u pożizzjoni dwar dan. Irridu nirkonoxxu dan il-bilanċ. It-tieni eżempju hija l-kwistjoni tal-sostanzi pifa fiż-żona tal-Veneto tal-Italja u l kollegi tagħna jaħdmu fuq dan din hija kwistjoni fejn il-Kummissjoni tieħu pass fid-direzzjoni it-tajba imma r-rapporter miexi fid-direzzjoni opposta għalhekk ħajkonna bżonn naħdmu sabiex niksbu dak il-bilanċ tant sottili fuq kwistjonijiet ta' ħarsien ta' saħħa pubblika. Ġbiri għalkemm aħna ma naqblux bil-fors mal proposti kollha ta' rapporter f'dan il-mument nixtieq jirrikonoxxi l-ħidma eċċellenti u diligenti tiegħu u għalissa u għet nistennew bil-ħerqa naħdmu fl-imkien miegħu biex niżviluppaw it-tweġiba tal-Parlament biex nala għaliex inkonxu tal-limitu ta' ħin e, u għacċar li kwistjoni ta' aċċessibilità u li wieħed ikun jista' jifla għalija finanzjarjament hija kwistjoni li aħna ħankunu qegħdin nitkellmu fuqhom u ħajkonna emendi biex insaħħu dak li għandna qudiemna għaliex jekk l-ilma ma jistawx jekk il-prezz tal-ilma mhuwiex abordabbli mela laqas u aċċessibbli. Grazzi ħafna, Sassur Dorman. Grazzi ħafna. Grazzi, Sur President. Jiena nixtieq ukoll nirringrazzja lit tim għal dan ir-rapport eċċellenti. Aċċess għal ilma tax xorb ta' kwalità għolja huwa importanti ħafna għandu sinifikat għal ħajja ta' kuljum ta' ċittadini. Eh, u d direttiva kurrenti li ilha fis seħħa l-20 sena fil-fatt ma tantx inbidlet għalhekk huwa importanti li nħarsu leha u għandi xi punti li nixtieq nifasizza issa. L-ewwel nett huwa li t tnixxija tal-ilma ir-rata ta' ilma li jilikja u għoli ħafna u dan huwa ilma li jintilef fil-pajpijiet u hemm rabta ċara bejn din it-tip ta' ilma li jintilef u li ġene iżjed ma jillikjaw il-pajpijiet iżjed ma jkun hemm possibilta għolja li l-ilma ikun imniġġes fis-sistema tal-ilma u forsi l-ilma għax-xorb jiswa wis flus u għalhekk ħadd huwa interessat li jkollu sistema li taħdem kif suppost u li tkun siġillata, għalhekk aħna nixtiequ li jkollna sistema fejn l-intraprizi jkunu jużaw l-aħjar prassi u wieħed ikun jista' jqabbel waħda ma' oħra u jrid ikun hemm ukoll trasparenza ħalli tkun tista' tqabbel fuq numru ta' fatturi ġviri mhux sempliċement telf tal-ilma manka l-użu tal-enerġija. Huwa importanti li l-investiment fl-ilma u fl-infrastruttura eh, hija xi ħaġa ottimizzata. Aħna ma nixtiequx li konna sistema li tkun qed tagħti ħafna profitti lill-azzjonisti imma mbagħad sistema ma taħdemx aħna rridu sistema li tkun qed tiftati eh, ilma tax-xorb nadif u li bbilanċa lilu nnifsu. E, sistema ta' bilanċa li l-nifissa ħna naraw kif l-ilma e, jitniġġes jekk il-kumpaniji jistaw jitfnu l-iskart velenus u jam, dan jammila diffiċi ħafna li ċittadini ikollhom e, ilma għaxorb nadif. Fl-ħarnet jina mħasset ukoll dwar dimensjoni soċjali prezentati kummissjoni. Fuq kollox, din hija ambientali, ambjentali, leġiżlazzjoni soċjali hija xi ħaġa nazzjonali għandha tiġi indirizzata fl-istati membri hemm hija sfortuna li aħna nippruvaw li ikonna politika li tipprova tamil ta' birruħa li qed tkun eh, politika differenti. Sfortunatament aħna rajna li jekk ikollok Anzi, inti ċitta sigura li nkunu qegħdin nagħmlu x-xogħol tagħna hawnhekk. Uridu noqogħdu attenti ma jkunx hemm wis eh, batteri fl-ilma. Sinjor Miller, grazzi ħafna lir rapporteur din hija ħidma verament eċċellenti għax indirizzat ħafna minn nuqqasijiet u djufijiet tal-proposta tal-Kummissjoni ma nixtieq nirringrazzja wkoll ħafna minn qalbi lill-Kummissjoni tal-li kellhom uh, dialogu tant kostruttiv id-direttiva tal-ilma tax xorb hija qalbi u wkoll għaliex jiena ili nindirizza din il-kwistjoni għal dawn l-aħħar 20 sena. U diġà fil-karriera tiegħi fil-politika fuq livell lokali. Għalhekk lan ta' dan ta' din id-direttiva hija nigarantixxu livell oli u ilma ta' kwalità olja. Għanna madwar 6.000 fornitur tal-ilma fil-Germania. Strutturi żgħar ħafna lokalizzati u dawn ħafna drabi huma fidejn ir-reġuni. Municipalitajiet għalhekk huwa importanti għalija li konna approċċ bbażat fuq ir-riskju li jkun maħluq b'tali mod li aħna verament ikunu nistgħu nassiguraw li huwa possibbli għal fornituri iżgħar li implementawa. Għalhekk hemm bżonn inkunu preċiżi ħafna jkun hemm allokazzjoni preċiża ħafna ta' responsabiltajiet min għandu jagħmel it-testjar, min għandu jieħu il-kampjuni, min għandu jagħmel monitoraġġ tal-parametri. Tiġdid ieħor importanti fil-proposta tal-Kommissjoni huma regoli fuq l-informazzjoni għal konsumaturi, speċjalment meta jkollok suġġett tant importanti bħax-xorb, ta' l il xorb. Huwa importanti ħafna li l-konsumaturi jirċivu l-informazzjoni meħtieġa u jiena verament favur li konna l-informazzjoni kollha meħtieġa fuq l-ilma li tkun disponibbli b'mod faċli iżda rridu niddiskutu dan li ġej kol x'tip ta' informazzjoni għandek tagħti lil konsumatur x'inhu verament importanti u x'jgħinhom biex jifmu. Jiena naħseb li hemm ċertu oqsma fejn din id-direttiva forsi qed tagħmel affarijiet ħażin jina naħseb huwa importanti li jiena nappoġġa ir rapporter fil-lista biex wieħed jiddetermina il-preżenza tal-endocrine disruptors jew inkella in nanoplastic Hawnhekk verament għandna bżonn ta' approċċ xjentifiku għandna bżonn ukoll li norbtu hawnhekk mal-direttiva afas tal-ilma. Jiena ma naħsibx li hija espressa b'mod ċar fil-proposta tal-Kummissjoni għalija huwa importanti ħafna trid tħares is-sussidjarjetà, tipproteġi s-sussidjarjetà rridu nifokaw fuq il-municipalitajiet iż-żgħar, fuq il-fornituri żgħar tal-ilma u l-aċċess għall-ilma dan huwa qasam importanti immens imma għawek huwa ċar ħafna U jina naħseb li l-ilma irrit jibqa' fidejn il-municipalitajiet u l-ilma irrit ikun nadif. Dawn huma liżiet punti importanti qed nistana bil ħarqa naħdmu flimkien għaliex din hija direttiva importanti immens u rridu naħdmu b'mod intensiv fuq dan għal benefiċċju ta' ċittadini tagħna. Grazzi ħafna sa għal grupp tal-ħodor bħala Shadow ħan introduċi il-pozizjoni tagħna, ħan nitkellem jiena, mela l-ewwel nett nixtieq ngħid grazzi kemm l kummissjoni Rapporter għal ħidma verament eċċellenti jiena nixtieq naqbel ma ħafna mal-punti li qajmu fil-proposta, speċjalment jiena kuntent li qed nara il-lista reveduta tal-elementi eh, kimiċi naqbel ma dan l-approċċ basat fuq ir-riski, naraw li hemm bżonn ukoll għal aktar trasparenza u aċċess tal-konsumaturi għall-informazzjoni u ovvjament ukoll eh, l-informazzjoni għal dak li huma l-ICIs din ħaġa importanti immens. Naqbel ukoll mar rapporter fil-rapport tiegħu fil-spiegazzjoni li ta' u qal li l-parametri ta' kwalità li nsibu fil-flannes wieħed huma il-punt eh, ofol eh, ta' din id-direttiva minna ħal oħra meta nitlu fid-dettalji nara li wara dan ir-rapporter sempliċement ireħħi uħut minnhom dawn il-parametri iżid il-livelli għal oħrajn. U qed naraw ukoll li qed nerġgħu indaħlu il-possibilità għall-istati membri li jidderogaw minn uħut minnhom dawn il-parametri. U it-naqis tal-rekwiziti ta' monitoraċ. Mhix ta' sorpriża li kom li jena minix kontent bihom dawn l izviluppi jena nemmen li per eżempju l-endocrine disruptors huma problema import importanti immens speċjalment għal l-ambjent u rridu naraw ukoll l-opportunità li nindirizzaw hawnhekk ukoll u mhux fil-WFD biss. Irridu npoġġuhom fuq il-watch list Imma jekk nagħmlu dan mhux ħajkun hemm imbagħad azzjoni dwar din id-direttiva. Issa dwar is-sustanzi l-industrija inkollu tirranġa l-istruttura molekulari ta' dawn is-sustanzi għalhekk eh, faċli għalihom li eh, ibidlu il-PFOAs, il-PFOA e ta' eh, molekuli oħra Għalhekk jekk nifukaw fuq dawk li ma diġà projbiti u niftħu l-possibilità li l-industrija li tintroduċi materjali oħra li mhum ma jaqgħux taħt id-direttiva. Il-chlorides ehm, din hija kwistjoni ewlenija, hemm bżonn ta' valuri aktar stretti kif ukoll iċ-ċomp, eh, jiena nixtieq nagħti opportunità l istati membri sabiex iwettqu il-rekwiżiti tad-direttiva oriġinali ta' snilu għaliex dajn għad hemm U naqbel ukoll li trasparenza hija kwistjoni importanti immens u nemmen li fuq medda twila ta' żmien eh, aktar aċċess ta' formazzjoni u trasparenza jwassalna għal servizzi aħjar fil-ilma. Grazzi. Grazie Presidente. Grazie ħafna sur President, din id-direttiva li qegħdin diskutu illum fuq il-kwalità tal-ilma maħsuba għax-xorb fl-aħħar snin kienet punt importanti ħafna tal-leġiżlazzjoni Ewropea għal dak li għandu x'jaqsam mal-ilma u garantiet ħafna sigurezza tal-ilma għax-xorb imma tajjeb li naġġornaw għallum, speċjalment dan l-intervent leġislattiv fuq dawk li huma il-valuri ta' referenza ta' ċertu parametri kimiċi u bioloġiċi għalhekk jiena nawgura li l-proposta tal-Kummissjoni ta' ehm, ta' din il-riformulazzjoni ta' din id-direttiva hemm approċċ ta' tutela li li mur li lin mill-uffiċċju tal-WHO għandu lan li saħħaħ aktar il sigurezza għal ċittadini u huwa fukat fuq il-prevenzjoni u għalek jiena kuntenta ħafna b'dan l-isforz. eżempju, it-talba li nevalwaw il prezenza tal-microplastics kif ukoll l-endocrine disruptors jew inkella regoli speċifiċi għal monitoraġġ eh, ta' ċertu sostanzi Jider li l-Kummissjoni eh, femet il-bżon li jkun hemm ħarsin eh, meta mqabbel ma' ċertu pressjoni ambientali u ċertu riski li jinsibuhom fl-Unjoni Ewropea kollha u ċertu każijiet qegħdin naraw ukoll b'mod violenti ħafna, pereżempju l-kontaminazzjoni eh, li kien hemm fil-Veneto. Hemm ċertu oqsma fil-proposta li jiena nittama iżda li nkunu nistgħu naħdmu mod kostruttiv biex intejbuhom qed nirreferi b'mod partikolari għad dispożizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-approċċ bazat fuq ir-riskju u l-evalwazzjonijiet tar-riskju minn perspettiva tiegħi dan jista' jiddefinixxi aħjar ir-ruoli u l-responsabiltajiet ta' dawk involuti. Iżda hemm ukoll marġni tajba ta' titjib għal għall-inizjattiva ta' ċittadini għad-dritt tal-ilma. U bħala ċittadin eh, tal-Italja, lira fl-2011 ivvotajt f'referendum b'aktar minn 27 miljun ċittadin Taljan favur l-ilma eh, jiena nemmen li servizz pubbliku tal-aċċess għall-ilma huwa verament importanti u dan jista' jippermetti li ngawdu il-drittijiet fundamentali kollha l-oħra li hemm bżonn li npoġġu lin-nies fiċ-ċentru u nevitaw din ħafna privatizzazzjoni li fl-Italja ma mhux biss fl-Italja falla. U l-ilma hija riżors li trid tkun aċċessibbli għal kulħadd li lin mill-sitwazzjoni ekonomika tan-nies. U dan imur id fit ma dak li qed niddiskutu hawnhekk sabiex nibdew niddiskutu il-tnixija tal-ilma kif ukoll bil-problemi ta' tibdil tal-klima u hemm każijiet f'ċertu reġuni fl-Italja pereżempju dan l-ammont jilħaq anka 60%. Grazzi ħafna issa Sinjura Boylan. Thank, you, Chair. Grazzi, President. Nitlob skuża li edha tard kultant nħoss li kieku kont klonata kont nirselvi dawn il-problemi. Mela, l-ewwel net nirringrazzja r-rapporter u l-shadows tal-li għallu l-pożizzjonijiet tagħhom anke meta jiena ma konċaw u n-nies mill-uffiċċju tiegħi ħadu nota ta' dak li qalu. Huwa importanti illi l-lan tal-direttiva tal-ilmajja billi konna sikurezza tal-provvista imma specialment l-artikolu 13 fuq l-accessibilità tal-proposta tal-Kommissjoni u, u id-dritt ta' ċittadini hija waħda mill-ikbar inizjattivi irċevejna ferem, mhux miljoni, irċevejna disa miljoni ferem. Jena naf il-Kommissjoni fil-proposta inizjali kienet, se, kienet immirata biex tirrispondi għal dan, imma fil-fat li si għaj miex irsolvuta b'din il-proposta tal-Kommissjoni eh, hija e, risposta inkompleta il-problema tal-privatizzazzjoni u anki dritt uman għal ilma u għal sanitazzjoni fil-Unjoni Ewropea hija ħaġa tajba li hemm referenza eh, fid-direttiva għal gruppi vulnerabbli u anke għall aċċess tagħhom għal ilma nadif. Huwa impossibbli nitkellmu fuq l-aċċessibilità meta aħna nisseparawa mill eh, minn kemm tqum eh, għal daqstant il-kwestjoni ta' affordability bl-Ingliż u l-aċċessibilità ma jistawx ikunu separati il-3% eh, tal-GDP huwa il-massimu li wieħed għandu jonfoq fuq il-forniment tal-ilma skont il-WHO. U anki kien hemm rapport tal-Parlament tal-2015 bħala risposta għall-inizjattiva ta' ċittadini. Jena ħanne prezenta emendi biex nsaħħa l-artikolu 13 U naħseb u koll illi huwa neċessarju illi aħna se nagħmlu argumenti illegali għaliex l-artikolu wieħed tad direttiva għandu jiġi miftuħ u jiġi korreġut għax jekk dina hija risposta allura l-għaniet dawna għandhom jiġu riflessi. U attualment dana ma, ma, ma jseħx memx il-kwestjoni tal-accessibilità u nappoġġa anke l-intenzjoni tal-Kommissjoni biex nżidu trasparenza eh, billi tati informazzjoni li ċittadini, però għandi kwestjoni anki ta' sussidjarjetà fuq il ħdiġi ta' informazzjoni. L-artikolu 14 l-ambitu ta' direttiva u anki l-spejjes eh, hemm bżonn illi in konsidraw sussidjarità u situazzjonijiet uniċi ta' ċerti stati membri. E, e, jiena ħares li fatti li nistaw namlu xi bidliet u anki fuq l-ispejjeż li huma sostanzjali minar beneficju. Għastant jiena napoġġa il-pozizjoni ta' WHO. Nitlobkom issa tizzomu il-ħin uh, Issa għanna Sinjura Gondin. Grazie ħafna, President, kollegi. Jien is-surdanta nix nirringrazzjah għal-rapport u anke rekomandazzjonijiet li ju qed jagħmlilna llum hawnhekk. Fil-bidux nixtieq ngħid li huma l-istati membri u l-lokalitajiet li huma għandhom responsabilità jkun hemm aċċess għall-ilma tax-xorb hemm bżonn ċertu esiġenti eh, parametri skont it-territorju jiena naħseb li dan il-bilanċ li joħroġ mill-direttiva ta' 88 biex għadija tajba li aħna noħol u zbilanċ. Bżon, meta nitkellmu fuq tibdil u trasformazzjoni noqgħod attenti da ma jġibx ukoll spejjeż ġodda għall konsumatur. Irridu nigarantixxu l-prinċipju wkoll tas nagarantixxu il-prinċipju tas sussidjarjetà anke meta qed niġu reviżjoni ta' din id-direttiva jien għalhekk naqbel mal-proposti ta' rapporteur li eh, l-edja taħħom huwa li taffu li naqsu il-prezz tal-ilma. Mbagħad fuq il-kontroll li ma tantx nista' nifhem għaliex il-kondizzjonijiet tal-kwalità tal-Ewropa huma hija importanti. Ir-riskju ġifieri dejjem jiġi kontrollat u r-riżultati huma pożittivi. Nafu li għallu 40 sena issa inna natu dawn il-garanziji li ma jiġix mart minħabba eh, ilma kontaminat. Il-riskju kroniku ovvjament huwa dovut għal tniġġis minn eh, mikro il-plastics, il-mediċini li jibqaw jakkumulaw fl-ilma. Hemm soluzzjonijiet biex din it-tip ta' tniġġis nil-qawlu il-belt ta' Lausanne diġa għanda sistema biex tamel trattament għal dawn ir-residjus ta' mediċini, dawn ir-residwi. U għalek rridu nerġaw forsi nidefinixxu mill-ġdid xiġifieri ilma tajjeb għax-xorb. Issa, fuq il-prodotti materjali jiġi kuntat eh, magħhom l-ilma, qabel nixorbuħ tajjeb l-rekomandazzjonijiet u rridu ngħidu wkoll li l-inizjattiva eh, x-xogħol għandu jkun tal-Istat membru responsabilità huma eh, dritt li jinterpretaw u nafu li eh, l-ilma bxej ma jistax ikun dejjem ġifir minnħala 16 qed jagħmel tajjeb. Irritu ikun hemm aċċess għal kulħadd prezz ġifiri sussidjat u prezz ukoll raġunevoli għal kulħadd. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi. Issa naddu għal kontribuzzjonijiet addizzjonali. Edin verament lura u ma nix ħin, mux iktar minn żewġ minuti. Imma jekk huwa possibbli iżommu il-kontribuzzjoni anki inqas minn żewġ minuti biex tagħtu l-possibilità li r-rapporter ikun jista' rispondi għal mistoqsijiet kollha fid-diskussjoni. L-ewwel kellim sur Lorenz. Grazzi, President. Nifhem li nix ħafna ħin disponibbli. Pratikament jena naqbel ma dak li għal rapporter u importanti li dan is-suġġett nitkellmu fuq u, u mal-Kommissjoni. Aspetti ġodda qed jiġu miżjuda e, e, idea tajba, specialment meta edin nitkelmu anki fuq il-medicini, fuq il-residwu tal-medicina fil-mikroplastika fl-ilma ta' xorb u l-approċ huwa ġust. E, e, miktub illi irridu nixxorbu iktar evit mill-ilma mill-vit. għax ek wieħed ippoġġi ipoġġi eh, eh, tlet litri ta' ilma fil flixken tal-plastika u jitrasportat u mdaqs 50 eh, litru ta' ilma tal-vit u dan huwa veru. Il bat il-materjali li jiġu f'kuntat mal-ilma ta' xogħol strategija tal-Kummissjoni, però din rridu nbidlu allora mhux etni konsidraw biss l-istandardizzazzjoni tal-materjali, imma tal-materjali kollha Allora jena eh, nishtiq li ikonna approċċi iktar moderat. Grazzi. Grazzi ħafna. l-ilma tal-vit fi Brusselja ilma tajba ta' xorb. Jena qed nara hawnhekk ħafna eh, fliexken tal-plastika li nistaw nistostitwixxu. Aħna rridu nkomplu nagħmlu monitoraġġ biex nigarantixxu dan il-livell ta' kwalità. E, L-għanijiet iva hemm bżonn nagħmlu reviżjoni tagħhom naqbel, però nixtieq nikkritika xi ħaġa. Hemm kwistjoni tekniċi li mhumiex ċari biżejjed u jħasbuni per eżempju, eh, jista' jkun hemm duplikazzjoni bejn il-dispożizzjonijiet ta' din il-proposta u il-liġijiet eżistenti tal-Unjoni Ewropea. Eh, irridu e, e, nkunu koerenti u rridu rridu nagħmluha ċara anki li ma regoli huma eh, fisse ħalli ma setturi. Fil-annes numru wieħed il-Kummissjoni tagħmel referenza għal WHO fl-opinjoni tiegħi dan u appunt li rridu anki ninkludu fil-rapport dantan. U anki il-monitoraċ, il-sampling li jem miktub fuqom fuq l-annes numru 2, dawn huma kollha kwestjoniet li huma importanti għandu kunu fil-revizjoni. Fil revizjoni fil il proposta ta' Dantan sejra fil-direzzjoni tajba u hija estensjoni tal-proposta tal-Kummissjoni mbagħad jiena għandi proposti oħrajn li nixtieq inżid fil-emendi. Eh, Senjora Ris, grazzi President. Jena u kol nishtiq nir-ingrazzja rapportor għal xogħol eccellenti u ħafna Eh, drabi meta nkunu qed nagħmlu biċċa xogħol irridu naraw fejn se nsibu l-bilanċ ġifieri nigarantixxu l-ilma tax-xorb fl-Ewropa xi ħaġa eh, neċessita mingħajr ma nieħdu miżuri li ma jkunux proporzjonati għax dan ovvjament jagħmel tepa lih il-konsumatur. Issa, il-fat li konna testijiet mm, kull jum kif qed tgħid il kummissjoni ma tantx jagħmel sens li inti tagħmel it-testjar ta' spiss kont il-parametri u naħseb kun ħaġa iktar iktar raġonevoli. Punt pożittiv ieħor l-aġġornament, ġifiri kif tiġustifika, jiġi ġustifikat mixjenza l-aġġornament tal-parametri li jista' ilhom ma' 20 sena tajjeb li eh, naraw id-dinja xjentifika tal-mhux qed tgħidilna fuqhom. Issa, il-mistoqsija dwar l-analiżi tar-riskju li kull distributur tal-ilma jrid bil-fors jagħmel u għaliex hawnhekk qed nagħtu skadenzi differenti skont kemm ikun kbir id-distributiri ġifieri eh, irridu noħol u naraw li hemm prinċipju ta' ugwaljanza għad-distributuri u għal-konsumaturi li għandhom id-dritt li jixorbu l-ilma l-iktar li tkun nadifa, li kun nadif possibli. Grazzi. Issa signora Pierik. Grazzi, President. Hawnhekk qed nitkellmu fuq affarijiet importanti mhux biss fuq l-ilma biss imma anki fuq l-armonizzazzjoni tal-standard Ewropej fuq il-materjali li jidħlu f'kuntatt l ilma U importanti li jkollna armonizzazzjoni tal-qafas legali, hemm emendi li sejrin f'din id-direzzjoni tajba, il-kwistjoni ta' riski ta' monitoraċ, aħna eh, nħossu li huma eh, sejrin fid-direzzjoni tajba. Fuq dak li għandu ma mal armonizzazzjoni tal-liġijiet fuq il-materjali u fuq il-sustanzi kimiċi li jiġużati fl-ilma, jiena nixtieq nagħmel appell għal biex ikun hemm użu ikbar ta' sussidjarjetà. Il-monitoraġġ obbligatorju hija tajjeb, però mm, irrid ikon anke qafas legali. Allora eh, jiena naqbel pratikament, però fil-nofsinhar mm, tal-Olanda hemm każ ta' kumpanija illi kienet ħatja ta' ksur tal-użu ta' ċerti sostanzi kimiċi. Aħna ma nafux eżattament x'impatt kien hemm ġeneralment fuq l-ilma ta' xorb u għal daqstant jiena hawnhekk nagħmel appell ieħor li ħaniba tanki bil-miktub iktar ikbar kontroll. Grammatikakis issa. Grazzi, President Jiena naħseb li dan ir-rapport m'għandux problemi, ma fiex problemi kbar. Imma għat għanna xie kwestjoniet li għat riddu nikonsidrawom. L-infrastruttura, ċittadini ta' t-tini eh, ta' t-tini belt importanti tal-Greċa, ta' Tessaloniki, kienu minajr ilma għal xie 10 tim approssimativament. U dini għal zona tal-Europa illi fiha ħafna turizmu. U allura hemm impatt kbir jekk hemm hekk m'hemmx biżejjed ilma ta' xorb. U naturalment aħna ma rridux li n-nies jixtru kontinwament l-ilma fil-flixken, għax anki dan għandu reperkussjonijiet ħażina fuq l-ambjent. Allura irridu nkunu lesti eh, għal-armonizzazzjoni aħjar fl-infrastruttura. Barra minnek, anki nirridu nisolvu problemi tal nixfa. ħafna problemi, ħafna pajizi huma e, affettwati b'din il-problema, per eżempju l-Gżejjer fil-Greċa. U ma matem problema oħra li aħna tolqotna ħafna. U kellna 2000 eġbarna 2000 firma anki fu din il-problema, ċoe il-fornitura tal-ilma. għal din raġuni irridu narawx qed issir fl-Unjoni Ewropea biex jiġu solvuti dawn il-problemi biex nejnu l-komunitajiet lokali fil biex, biex id-drittijiet tal-bniedem tagħhom ikunu rispettati u jkollhom aċċess għall-ilma. Eh, Hutema, għalija huwa pożittiv li l-Kummissjoni f'din il-proposta tneħħi l-artikolu 10 Irrid ikonna aktar ċarezza fuq dan l-artiklu illi l-materjali li jiġu akkuntat ma' ilma għandu jkunu ta' riskju baxx u għandu jkun hemm armonizzazzjoni fis-suq intern. U, din hija l-iktar ħaġa importanti li rridu ntejbu l-artiklu 10. U jiena kuntenti li rapporter għandu din f'moħħu wkoll. Anki id-derogi għall artiklu 9 pereżempju ma rridux inneħħuha, però rridu nagħmluha possibbli anki li l-istati membri f'ċerti ċirkostanzi jkollhom derogi anki fuq l-artikolu 12 għandu jkun iktar ċar. Hemm l-eċċess temporane għal ċerti parametri li ma jkollhomx riskju għas-saħħa irridu naraw iktar ċarezza f'dan il-punt. Umbat ħafna affarijiet anki fuq l-informazzjoni il-monitoraġġ tal-parametri diversi. Jekk nara l-proposta tal-Kummissjoni, għandi ħafna mistoqsijiet namel iva nistgħu nimmonitoraw. Anki kuljum nistgħu nagħmluh dan il-monaċ Però għalli eh, eh, eh, ma raġuni għanna għanna namlu dan il-monitoraċ. Ma nistawx insolvu problema li ma teżistix. U bil-monitoraċ biss mux se jkonna il-maħjar għal daqsant kunem approċ li kun marbut anki ma ma ġestjoni ċara u aħjar u mux għax joġobna għax nħobbu eh, fuq il-karta nħobbu li dawn il-parametri jiġu monitorati irridu namlu hekk. Anki dan il-sistema ta' riportar li Brussel irridu nkunu nafu għaliex, ma, jamiex sens li nżidu dan il-dmir eh, tal-kumpaniji tal-ilma, mux se jkollu rizultati fuq il-sikurezza tal-ilma. Grazzi per essere l se se ha eżattament fin-nofsija qabel dak jiena nixtieq nati il-mikrofonu l l-rapporter biex jagħti r-risposta tiegħu. Umbat nisimgħu menant il-Kummissjoni. Għax tista' titkellem bl-Ingliż il-Kummissjoni. Iva, grazzi, President. Nishtiq nir-ingrazzja daw kolla li tkellmu jina naħseb li e, id-dibattitu reġa semma dak li kont diġa diskutejt ma nis differenti. Id-dokument għandu e, dan e, għan hemm affarijiet li qed jitħlu li ma opinjoni tiegħi mhux dejjem għandhom x'jaqsmu irridu naraw ukoll eh, l-affarijiet li rridu forsi aħna imbidlu jiddependu minn dak li tgħidilna x-xjenza. Grazzi għadu resta naddu għal-Kummissjoni. Grazzi. Nibda billi nirringrazzja r-rapporter u shadows u naturalment daw kollha li tkellmu u li huma involuti fil-din il-ħidma għal kooperazzjoni u l-ħidma tagħhom sissa il kummissjoni hija disponibbli biex tkompli dan il-metodu kostruttiv li sissa adottajna. It-tieni ħaġa jiena notajt mill-intervenzjonijiet kollha mingħajr eċċezzjoni illi l-impatt tal-proposta u l-anijiet li aħna qed nipproponu huma aċċettabbli u huma eh, appoġġati. Uh, Eh, però eh, qed nara li hemm ponjoni differenti fuq ħafna elementi. U forsi biex ma ntawalx din l-intervenzjoni xtieq ċara żewġ kwistjonijiet. E, e, e, Irrit nifakkar x'inhu malanijiet u mbagħad eh, nitkellem anki fuq xi djufijiet illi qed naraw fir-rapport tal-rapporter u anki li jidħlu anki minn xi mill-kommenti ta' shadow rapporters. L-ewwel qed nixtieq ngħid il-Kummissjoni ħas tibqa' kostruttiva kemm jista' jkun dana huwa dossier illi rajna sissa f'din il-proposta tista' tiġi adottata b'ħafna xogħol ibes f'dan il-mandat u nippruvaw nagħmlu kull ma nistgħu biex nappoġġaw dan. Il- interpreti sa jiddispjaċijom informaw illi mħabba dan it-tilwim industriali li għaddej mal-ġestjoni tal-parlament kif ħabbarna fil-bidu tal-laqa sen niqfu, sen waqfu servizz tagħna. Grazzi. Governance, um, which is basically applying uh, uh, the risk-based approach to increase transparency in order to empower the consumers and to ensure sustainability